Good afternoon, dear colleagues. Dwar nofsinhar tajjeb eżis kollegi. Jekk joġobkom nitlobkom isibu postkom, nixtiequ nibdew billa laqgħa tagħna tor nofsinhar. L-ewwel net nixtieq nibda bl-adozzjoni tal-aġenda. Jekk tippermettu li nixtieq nitlobkom biex issibu postkom, Grazzi, tassew. Mela l-ewwel qabel kollox rigward l-aġenda. Nixtieqkom tindunaw li punt tlieta l-adozzjoni tal-minuti punt seba il-tim ta' operazzjoni konġunta l ġod Mare Punt 8, il-ftejm dwar l-Unjoni Ewropew u l-Istati Uniti, protezzjoni fil-data personali. Punt 9, il-ġlida kontra frodi fuq l-interessi ta' finanzjari tal-Unjoni daw serġu post-post jekk ma tkomx oġġezzjoni dwar eh, dawn il-punti l-agenda ġiet adottata hekk kif ġiet modifikata sa rigward il-profil lingwistiku l-interpretazzjoni fid-Daniż, Latvju, il-Kroat, sfortunatament mhux disponibbli matul din is-sessjoni. Umbagħad għandi lista twila ta' koordinatur nirridu inħadnu rekomandazzjonijiet tagħhom u għalhekk jiena nixtieq naqra il-koordinazzjonijiet mela pala rapporter għall-opinjoni għanna Signora Gabriel fl-isem li Pippi ġiet nominata rapporter fuq il-konklużjonijiet ta' eh, visa waiver għal żmien qasi bejn l-Unjoni Ewropea St. Vincent, Dominica, United Arab Emirates, Timor, Santa Lucia, St. Vincent and the Grenadines it-tini deċiżjoni u opinjoni li għanna fuq il-direttiva tal-Konsil li għetamenda direttiva fuq il-skambju automatiku mandatorju ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni il-koordinatur deċida li lebda opinjoni ser tiġi mfassla. Madana kollu l-amendi jistaw jiġu għab mod dirett fil-ħdan il-Kumitat Ikon. Umbat rigward ismiħu missjonijiet ta' tieni semestru tal-2015, il-koordinaturi approvaw il-lista ta' smiħu missjonijiet ta' tini semestru ta' l-2015 u din il-lista diġaġi ikkorċilat iċ-ċirkolata fost il-membri tal-Libe. It-talba tal-Ombudsman Ewropew għall-inklużjoni ta' reġistru pubbliku tal-Parlament Ewropew fuq il-minuti eżistenti ta' laqat tal-koordinaturi tal-Kumitat bejn l-2009 u l-2014 il-koordinaturi qablu li publikaw il-noti kollha ta' feedback għal mandat ta' qabel fir-Reġistru tal-Parlament Ewropew il-ħatra ta' osservatura l-elezzjoni tal-President tal-Eurojust 21 ta' april 2015, il-koordinaturi deċidew li jibatu membru ta' segretarjat tal-Libe bħala osservatur, ekki kif aħna għamilna fil-passat. Umbat għanna abbozz ta' itra mill-President lill-Presidenza fuq il-regolament ta' sustanzi ġodda psikoattivi u direttiva li tamenda il-deċiżjoni għafas tal konsil li tfassal t minim fuq l-elementi kostituenti ta' atti kriminali u sanzjonijiet fil-qasam ta' il-droga illegali u traffikar tagħha u definizzjoni ta' droga. L-koordinaturi qabli batu din litra l konsil tal-Presidenza, l-koordinaturi qablu li ħolqu dialogu strutturata e kif u ambassar fil tejim qafas minnaħat tal-Kommissjoni l-ewwel laqgħa ser issir mal-Kummissarju Avramopoulos u Jurova flimkien mal-Viċi President Timmerman u din laqa' ser issir bejn 6 7 ta' Mejju 2015. Fuq il-tim operattiv konġunt il-ġot Mare kienaw talba li nżidu fuq l-agenda tal libef ta' april punta informazzjoni mill-Europol Kummissjoni. Il-koordinaturi deċidew li jiedu dan il-punt fuq l-agenda tal-libe u il-koordinaturi rakomandaw li l-mozzjonijiet li ser insemmi, mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni, mandum xieġu segwiti għanna l-mozzjoni minnħata Jokovuċ fuq il-sena Ewropea tfal, il-Sur Bizotto fuq il- cyberbullying fl-Italja, sur bizotto fuq il-foltrazzjoni terroristika rigward eh, l-immigrazzjoni illegali, il-ċirkolazzjoni fuq id-droga sintetika fl-Europa, għanna nazzjoni ħra missur bizotto dwar il-traffikar illegali dwar l-organi umani fl-Afrika, un-bat il-protesti mill-immigranti fil-Vittorio eh, Veneto, provinċja ta' Treviso, un-bat u koll Għanna mozzjoni minnħata Sur Jakovic fuq il-violenza fl-avvenimenti sportivi u anki li zmantellar ta' istituzzjoni prezidenziali għatfall. Aħna u kol kena rekomendazzjoni ta' petizjoni li mandom xieġu eh, sossegwiti għanna petizzjoni ta' Klara Ungar mill-Ungerija fuq il-liġi ta' elezzjoni fl-Ungerija, għanna petizzjoni fuq mis-sinjura Sara Lucia Hassel-Rusing mill-Germania li ġdappoġġata minn 230 kofirmatur fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bnidem u petizzjoni aħra mis-sinjura Flavio Mikċono fuq il-Ġustizzja fl-Italja. Issa, nix ninsaqsijak il-komitati ħaddanx dawn il-rekomandazzjoniet minnħata l-koordinaturi. Dan jider li l-kas, mela nir-ingrazzjakom, Issa, naddu issa għal punt erba. Naddu medjatament għad dibattitu rigward il-kondizjoni ta' sħul u residenza ta' ċittadini minn pajjiżi terzi għal ta' riċerka, studju, skambju ta' studenti, rumenerazzjoni u taħriġ mhux rumerat, kif ukoll servizz volontari u dak ta' opering. Għandna ir-rapporter Sinjura Wickstrom, nitlolbu lis sinjura Wickstrom sabiex tippreżenta is-sitwazzjoni preżenti wara il-tieni trialogu li sar fil-31 ta' Marzu. Signora Wackstrom fidejk, grazzi tassel, Signora President. Kif inti diġa semmejt, it-tieni trialogu sar fil-31 ta' Marzu u dak li diskutejna kien l-ambitu ta' direttiva aġġornament minn trialogu ta' qabel fuq il-kundizzjoni ġenerali. U apparti minn hekk il-kundizzjoni speċifiċi għall-istudenti kif ukoll l-attivitajiet ekonomiċi ġifiri l-aċċess għal xogħol legali li jistgħu jkollhom aċċess għal dawn l-istudenti dawn ħadnu kol u l-istituzzjoni konfermaw mill-ġdid il pozizjoniet tagħhom. Il-Parlament Ewropew argumenta li ser ikun hemm valur miżjud rigward din il-proposta anke biex ninkludu il-kategorija addizzjonali bħala obbligatorji u anke biex ninkludu il-taħriġ imħallas kif ukoll oper imħallas. L-opers kif tafhom dawn mhumiex koperti regoli komuni l-lum il-ġurnata u dawn ifasslu kategorija vulnerabli ta' individwi ta' sikwi dawn edin jiġu sfruttati minħabba l-pozizjoni vulnerabili tagħhom, il-taħriġ rumenerat għandu jkun inkluż jekk kif kienet il-pożizzjoni tagħna x'aħna qegħdin inħeġġu li dawk li studenti li jitħarġu jiġu imħalsa għalhekk ikun ta' dispjaċir li inkludu taħriġ mhux eh, imħallas f'din id-direttiva u anki dan jista' jħawwadna l tajb li konna simpliċità. Il-Kunsil zamlura l-pożizzjoni tiegħu għal li m'hemmx bżonn eh, regoli komuni fa' żewġ kategoriji fil studenti u r riċerkaturi u nifqu hemmhekk. Aħna xorta waħda minn kejja darna xinna naqblu fuq testa kompromess fuq artiklu 6-5 wara li ikkjarifikajna li dan ser ikollu xieqsam applikazzjonijiet minn nies li huma preżenti b'mod legali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri meta huma jkunu resqu l-applikazzjoni tagħhom biex pereżempju jmorru f'università. Il-Kunsill aċċetta wkoll li daħal mill-ġdid il-premessa numru 12 li qabel huma kienu eliminaw u il-premessa issa edha tħeġġeġ l-istati membri sabiex jindirizzaw kandidati tad dottorat bħala riċerkaturi aktar mill-istudenti. Fuq il-kondizjoni speċifiċi għall-istudenti, il-Parlament aċċetta amenda tal-Kunsil biex ninkludu il-taħriġ obbligatorju fil-kunċett ta' studju full-time kif ukoll definizzjoni ġdita ta', edu ta twaqif edukattiv fuq l-attivitajiet ekonomiċi ġifir fi klim ieħor aċċess legali għal xogħol fis-settur wiesa, il-Parlament u l-Kummissjoni żammu mal- minimu u massimu ta' 20 sija kull ġimgħa. Fil-waqt li l-Kunsil zam u qal li huma jixtiequ jżommu ma' il perjodu ta' 10 sijat. L-argument tagħna u li aħna nixtiequ li n-nies ikun qed jaħdmu fuq livell legali, studenti minn dejjem ħadmu f'universitajiet kbar, però nistgħu ngħidu jekk dan ma kienx legali għamlu hekk eh, mod illegali. Issa, id-diskussjonijiet f'dawn iż-żewġ trialogi kienu limitati u jiddispjaċini ngħidan, però jiena nissuġġerejt li nipposponu it-trialogu li jmiss. U inħeġġu li x-xogħol jibqa' dej fuq livell tekniku. Anki fuq livell intern fih dan il-Kunsill sabiex bekk il-Kunsill ikollu ideja aħjar tal-kwistjonijiet prinċipali sabiex bekk il-negozjati ma jeħlux fuq kull punt ta' dettal u bekk nispiċaw ma namlux progress, għal xek ma namlux progress fit trialogu nkun qed naħlu żmienna. Għalek lan li nopposponu ġi appoġġat ukoll mill-Kunsil kif ukoll mill-Kommissjoni, u għalek aħna s-sissat ma nix data għal trialogu li jmiss. Pero Ninsab konvinta li xol ser jibqamiex il-qoddim fiħdan il-Konsil u li stati membri jitkelmu dwar dawn il-kwistjonijiet, et jaraw fejn huma l-linji homor tagħhom u id-dialogu tekniku u it-trialogu fil-fatt eh, għamlu dewd dew dmirom. Nishtiq ukoll ninforma lil dan il-kumitat sabiex bekk aħna nkomplu namlu progress, nkomplu naħdmu fuq e, anki d-diffikultajt li għadna t-nifacċjaw. Nittama li l-ewwel l-alternativi aktar mill-tieni alternativi tkun is-sitwazzjoni fit-trilogu li jmissu. Nirringrazzjakom għal attenzjoni tagħkom nisħaq l-importanza ta' din id-direttiva. Aħna ta' bilħa għandna rapporti ta' riċerka, eżempju fil-Ġermanja kien mistqar li dan huwa wieħed mill-elementi li huwa meħtieġ biex wieħed jaffaċċja l-sfida demografika li għandna fl-Ewropa llum. Grazzi tassew. U jiena lesta li inwieġeb mistoqsijiet intom jista' jkollkom. Grazzi. Grazzi tassew, Signora Wickstrom. Nittamaw li jinkiseb aktar zvilu fuq dan il-fajl. Ma nafx hekk xi kollega li tixtieq titkellem fuq dan il-punt. Ma jidhirx li hu l-każ. U għalhekk nawguraw lek kull suċċess fuq dan il-fajl. Issa ngħaddu issa għal punt 5 fuq l-aġenda l-istituzzjoni ta' Ewropej u drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa rekomandazzjoni 1065 tal-2015 mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa u sabiex bekk nisimaw dwar din ir-rakkomandazzjoni aħna nixtiequ nistiednu l-Sur McNamara, Michael McNamara, riwa rapporter fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u Drittijiet tal-Bniedem u l-Assemblea Parlamentari tal kunsil tal-Ewropa. Sur McNamara kieġbok. al komitat eh, tajp li konna kooperazzjoni mill-qrib mal-Konsil tal-Ewropa, nilqawk fiħdan il-Komitat tagħna, kif tafu il-kollegi tagħna fil-valwazzjoni tal-ġustizzja il-Parlament talab għal tisħiħ ta' kooperazzjoni bil komitati kompetenti tal-Parlament Ewropew u l-Assemblea Parlamentari. U għalhekk jiena naħseb li dan qed isseħ dan hu l-każ. U għalhekk jiena verament kuntenta li nistgħu nagħtuk merħba fostna Sir McNamara. Ninsabu kurjużi dwar rapport fuq l-istituzzjonijiet Ewropej u drittijiet tal-bnedem fl-Ewropa. Dan huwa relevanti anki meta nqisu x-xogħol tagħna fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Mela fidejk, Sur McNamara. Mikrofoni għal-kellim. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak tal-istedina ġentili tiegħek nixtieq nitkellem qudiemkom illum. Jiena napprezza ferm din l-opportunità bħala rapporter ta' dan ir-rapport u anke bħala viċi president tal-Assemblea Parlamentari u Kumitat tal-Affarijiet Legali fi Drittijiet tal-Bniedem, anke biex ikonna skambju ta' ideat fuq dawn il-punti ta' interess li huma ta' interess għal żewġ kumitati tiegħi. Kif nixtieq ngħidilkom il-2013 il qudiem l assemblija Parlamentari u dritti tal bnidem kellhom skambju interessanti ħafna ma' l-ex viċi president tagħkom is-Sinjura Gons wara l-adozzjoni mill-Kumitat tagħkom ta' rapport ta' Sur Louis Michel fuq id dritti fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-2012. Illum jien għandi l-unur li nitkellimkom dwar rapport tagħna li ġi adottat mill-Kumitat l-Affarijiet Legali u Drettijiet tal-Bnidem fil-Assemblea Parlamentari fil 27 ta' Jannar din is-sena u ġi approvat mill-Kumitat eh, f'Pariġi. Ir-rapport ħareġ minn dibattitu li sar fl-Assembleja f'Ġunju tal-2012 u wara l-Bjuri għamel referenza għal din il-kwistjoni dan il-Kumitat tagħna wara dan il-Kumitat l-Assemblea Parlamentari għajmu tħassib dwar duplikazzjoni possibbli ta' xogħol tal-Kunsil tal-Ewropa minna tal-Unjoni Ewropea u kol. U għanna rappresentant speċjali minna tal-Unjoni Ewropea għal drittijiet tal-bniedem, aħna segwejna mill-qrib num ta' inizjattivi u idejat rigward it-twaqif ta' mekkanizmi ta' monitoraġġ anki l-kriterji ta' Copenhagen li ġew mħadna f'dan il-qasam. Fl-2013 kellna wkoll dibattitu fuq l-Unjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa u l-Aġenda ta' Dritti tal-Bniedem sinerġiji u mhux diplikazzjonijiet u adottat numru ta' rekondazzjonijiet ta' bażi ta' rapport tiegħi fuq dan is-suġġett. L-Assembleja repetit li wieħed għandu jevi ta' duplikazzjoni tal-xogħol tal-Kunsil tal-Ewropa minn l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea li tipprova tipproteġi dritti tal-bniedem u dawn l-inizjattivi għandhom jieħdu konsiderazzjoni il-ruol eżistenti tal-Kunsil tal-Ewropa bħala il-livell li irrit jintlaħaq fl-Ewropa. Fir-rapporti għaj fl-istituzzjoni Ewropea u dritti tal-bniedem aħna xitna l-attenzjoni kif l-istituzzjonijiet il-Kunsil il-Konsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, l-Qorti tal-Ġustizzja, però wkoll l-istituzzjoni toħra bħal Bank Ċentrali Ewropew jieħdu konsiderazzjoni, konsiderazzjoni marbut ma' dritti tal-bniedem fil-ħidma tagħhom u l-mod kif jipromovhom fiħdan l-istituzzjonijiet u barra l-istituzzjonijiet. Dan huwa partikolarment importanti minn minn kien hemm idħul fis-seħħ ta' Trattat tal Lisbona minħabba l-fatt li l-Unjoni Ewropea estendiet l-attivitajiet tagħha li jifirxu anki fuq ma marbuta mal-Kunsi tal-Ewropa anke meta niġu ġustizzja u affarijiet interni. Għatħejja ta' dan ir-rapport il-Marzu li għadda, ġifiri Marzu tal-2014, jina organizzajt smih ma' Sur Jean-Claude Trichet, ex Eh, kap tal-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem. U fl-2014 wara l-elezzjonijiet parlamentari jiena fil-fatt għamilt eh, ġejt nagħmel stħarriġ f'ħdan l-Unjoni Ewropea, f'ħdan Brussell, flimkien anke mal-Kummissjoni Ewropea f'dak li hu DG Employment u DG Justice Fi rapporti għajina ġbit l-attenzjoni l-Unjoni Ewropea tappoġġa il-valuri tal-Kunsil tal-Ewropa, dritti tal-bnidem, l-istat ta' u libertà, ċertu oqsma, tipprova wkoll tilħaq protezzjoni aktar għolja li tista' tintwera permezz tal-ambitu li għandna stess fil-karta dritt tal-bniedem, però l-Unjoni Ewropea għandha diffikultajiet meta tiddixxiplina l-istati membri taħt meta jkun hemm riski ta' ksur sistematiku tal-valuri prinċipali, il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea fuq qafas ġdid tal-Unjoni Ewropea biex l istat ta' dritt li daħal fis seħħ fl-Marzu tal-2014, kienet qiegħda tindirizza din dan ix-xquq billi tipproponi mekkaniżmu sabiex wieħed jireaġixxi għal teddit sistematiku fiħdan l-istat għall-istat ta' dritt fih dan l-istati membri. Jekk dan jiġi implementat għandu jiġi koordinetat fil-kiema l kunsil tal-Ewropi tal-li huwa importanti ħafna U dan ġim istqaru kol fil-komunikazzjoni tal komissjoni Ewropea. L-entitajiet kollha ta' monitoraġ tal konsil tal europa jistaw jagħmlu użu minn dan il-mekkaniżmu wkoll. Bla dubju dan jinkludu wkoll deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Drittijiet tal-Bniedem u daw kollha jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem. Rapporti nitħares ukoll l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem bħal oqsma differenti l-Assembleja u tħassib dwar reputazzjoni fi xol tal-Aġenzija fl-imkien ma dak li qed tagħmel il-Kunsil tal-Ewropa f'dawn l-attivitajiet. L-aħħar darba qalet l-istess ħaġa fl-2010 meta kollega tiegħi Sur Baris Selovic mill-Latvija ħejja rapport u minn hemmhekk kienet għaddit reżoluzzjoni sabiex ir-repetizzjoni eh, tintem sibt tmiema kienet talbet ukoll l-istati membri biex jirreflettu fuq il-rizorsi finanzjarji li huma differenti mill-istrumenti eh, u mekkaniżmi tal-Unjoni Ewropea. fir riċerka tiegħu f-iskambju ta' femmit ma l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem fl-2014 konkludejt li l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Kunsil tal-Ewropa waqfu mezzi ta' strutturali ta' kooperazzjoni biex jippruvaw jikkomplementaw il-xulxin aktar milli jqogħdu jidduplikaw ix-xogħol għaliex eh, fl l mill-aħħar għandhom eh, finanzjament limitat. U għalhekk ridu jadmu mod komplementari sabiex jassikuraw li jikunem hemm ftit duplikazzjoni possibbli. Għamilt referenza wkoll għal edizjoni tal-Unjoni Ewropea għal Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem li essenzjali sabiex nassikuraw li jkun hemm ħarsin ta' drittijiet tal bnidem mill-Unjoni l-Unjoni Ewropea. Kont diżappuntat bil eh, deċiżjoni 2-13 ta' tal-Orz tal-Ġustizzja rigward il-Konvenzjoni Ewropea eh, għadrittijiet tal-bnidem li deċiżjoni fil-fat ħarġet f'Diċembru li għadda, dispjaċini bit-ton ta' deċiżjoni għaliex din diġa kienet soġġetta għal numru ta' kummenti minn akademiċi oħrajn. Id-deċiżjoni donna li sabet ħafna ostakli fil-finalizzazzjoni tal-proċess ta' adeżjoni li negozjoni tal Eh, dan din l-adeżjoni ta' dan il-fejjem ser ikun verament diffiċli jekk mhux impossibbli. Però dawn u obbligu legali għall unjoni Ewropea u dan obbligu li ħarġ mit tratat ta' Lisbon u nittama li dawk li jieħdu deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea se jsibu mod kif nistgħu noħorġu minn sitwazzjoni diffiċli. Aħna tinħarsu l-istituzzjoni til-ġodda tal-Unjoni bħal pereżempju il-Bank Ċentrali Ewropew u anki l-Mekkaniżmu ta' Stabilità Ewropew li ovvjament mhix istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea irriflettejt ta' kif id deċizjoni ta' tal-istituzzjonijiet li huma imposti b'mod effettiv anki fuq ċertu stati membri huma mexja eh, fuq sens ta' dan tal-impatt li jista' jkollhom fuq id-drittijiet tal-bnedem fl-istati membri differenti. It-tweġiba tal-kriżi finanzjali hija kontroversjali minħabba nuqqas ta' trasparenza anke meta nqisu responsabilità demokratika din il-kwistjoni ġiet eżaminata minn rapporters oħra fl-Assembleja Parlamentali u fil-fat jina mandiċ l-intenzjoni li nqot nirrepetu xoll li għamluma. L-Assemblea adottat rezoluzzjoni 2041 tal-2015 u għawnek aħna għedin nitolbu biex ikunem biex tinata spinta l-qoddim anki biex ikun hemm eh, negozjati mill-ġdid fuq l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall karta ta' Drittijiet Fundamentali għall konvenzjoni ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Aħna hawnhekk iridu nużaw ukoll l expertise tal-Kunsil tal-Ewropa fuq l-esperjenza tagħhom issa rigward il proposta tal-Kommissjoni Ewropea fuq il-mekanizmi tal-Istat ta' dritt, l-Assemblea Plenartali kienet tal-idea li il- aħna nanżommu aġġornati li l-Kunsil tal-Ewropa u namlu użu kol l-espertiz tal-Kunsil tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea għandha tkompli tistudja l bossa leġislazzjoni taħsa biex tassikura li il-kompatibilità tagħha mal karta ta' drittijiet fundamentali tal-bnidem. Jena naħseb li din ir-rakkomandazzjoni parti importanti għalikom bħala membri eletti tal-Parlament Ewropew kif ukoll bħala eh, għall l-esperti legali tagħkom għall-impjegati tagħkom Fil-waqt li leġizlazzjoni li titfassal u anki l-impatt li jista' jkollha fuq id-drittijiet tal-bniedem tiġi evalwata u tħares ukoll lejn il-fatt li amendi li huma parti essenzjali tal-proċess leġislattiv ma, eh, ma jitħarsux b'mod dettaljat biżjed u dan huwa aspett li jiena nitlob, nitlobkom feedback, forsi anki il-servizzi legali tal-Kummissjoni kunu jistaw jatuna formazzjoni dwar dan. Is-servizzi legali forsi m'għandhomx bizet rizorsi biex jevalwaw il-leġiżlazzjoni b'dettal dak id-dettal possibbli. u anke biex jistudjaw xista jkun l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar net, l-Assembleja wkoll talbet lill unjoni Ewropea biex tirratifika l karta Soċjali li ġiet reveduta. Speċjalment jekk din tkun għadha ma sarriċ minnha tal-Istati membri. L-Assembleja wkoll talbet lil Kunsil tal-Ministri biex il negozjati u l adezjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni ta' dritt tal-bniedem terġa' tibda l-pass tagħha u biex bekk inħarsu l-implementazzjoni anki tal proposti li jistaw joħorġu mill-Parlament Ewropew ikun jistaw joħolqu numru ta' kriterji biex jassikuraw li kull miżuri ta' austerità li jiġu proposti ma jkollhomx impatt negattiv fuq id-drittijiet soċjoekonomiċi. Il-Kumitat tal-Ministri għalhekk għandhom jirwieġbu għal din il-proposta u jagħtu l-tweġibiet tagħhom lill-Assemblea Parlamentari sabiex nagħlaq kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa li jabbażata fuq l-MOU li ġew konklużi fl-2007 ser jibqaw tajbin u l-isforzi biex nevitaw duplikazzjoni ta' xogħol ser ikomplu fuq din il-linja. Nittama li il-konsiderazzjoni ta' dritt tal-bnidem se jittieħdu konsiderazzjoni l istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jiġu voluti fid-deċiżjonijiet anki fuq l-għajnuna finanzjarja kif ukoll kif ġat aktar kmieni mill-entitajt leġislativi sabiex jassikuraw li kull leġislazzjoni proposta ma ikollix impatt ikraħ fuq id-drittijiet tal bina Nixtieq ukoll nitlobkom biex tistudjaw ir-rekomandazzjonijiet li ssibuhom eh, fil-regolament 204 ah, eh, dawn huma ovvjament ta' importanza kbira rridu nżommu livellu li fid tal-bniedem fiħdan l-Unjoni Ewropea permezz ta' tisħiħ ta' monitoraċ għal kriterji ta' Kopenhagen minħata l-istati membri u din l-idea ta' li kunem rinforzar ja mixtieqa mill-Kunsil tal-Ewropa u dan ix-xogħol għandu jkun dejjem koordinat mal-Kunsil tal-Ewropa sabiex bekk nedritaw jkun hemm duplikazzjoni tax-xogħol fl-aħħar net. Nixtieq nuri apprezzament għall-segretarjat tagħkom li ġew iżuruna wkoll f'Ġunju u anki s-segretarjat tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali speċjalment eh, is-Sinjura Lefliska meta ġiet ukoll biex tħejji dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll l-istedina tagħkom herqan issa li nisma l-input minnaħa tal-membri ta'kom. Grazie ħafna sur Markona Mara. Prezentazzjoni interessanti ħafna din kien ħafna informazzjoni utli. Issa għandi kollega li tixtieq tagħmel intervent. Eh, L-Onorevoli Zipa. Iva, grazie ħafna, grazie ħafna l-Sur McNamara għal prezentazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna għal deskrizzjoni tal-rapport tiegħu. Xi interessanti ħafna din iżda jiena minn perspettiva personali nista forsi ngħid illi dan huwa differenti ħafna rapporti oħra u sorprendenti din għaliex aħna nemnu li għanna drittijiet fl-Ewropa ma bat għanna il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali forsi eh, din hija xi ħaġa li nisimgħu kritika dwara b'nadi oħra zda mhux hawnhekk. U allura għalhekk huwa importanti li aħna wkoll nagħtu titwila lejna nfusna fir-rigward ta' dan. Inti semmejt ksur sistematiku ta' drittijiet fundamentali stat membru wieħed minn tal-inqas u referejt ukoll għal problema ta' kif eh, nikkoordinaw u namlu monitoraġġ dwar eh, drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali u mhux jiġu rispettati, ġifiri l-istat ta' dritt dawn huma l-klim ewlenin hawnhekk. Aħna kemm il-darba bħala parlament tennejna illi rridu nqisu il-kriterji ta' Copenhagen u nindirizzaw din il-kwistjoni. Naf illi kemm il-darba nisimgħu dwar x'inhuma dawn il-kriterji x'neħtieġu nimmonitorjaw. U allura huwa importanti li naħdmu flimkien mal-Kunsill tal-Ewropa u entitajiet oħra sabiex bekk inkunu nistgħu nfasslu b'mod ċar dawn il-kriterji u naraw illi ikonna rapport għall-Stati membri kollha iżda wis nibża illi għanna ħafna xogħol qudiemna niftakar fl-aħħar żmien leġislattiv Aħna konna tlabna l kummissjoni li konna valutazzjoni ta' impatt fuq livell soċjali. Biex bekk, inqisu drittijiet fundamentali. Naħseb li diffiċli konna valutazzjoni simili għal drittijiet fundamentali u naħseb li hemm nuqqas ta' rida politika ħafna drabi, speċjalment meta għandna leġiżlazzjoni fuq livell individwali u għal raġunijiet politiċi differenti dawn jiġu deċiżi mingħajr min. Wara dawn il-kumenti tijaj tal-bidu jien għandi xi mistoqsi speċifiċi. Mela, l-ewwel. Kelkom kuntatt mal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, għamiltu kuntatt mal-Kummissjoni biex taraw jekk jistax issir xi xogħol b'mod konġunt dwar il-monitoraġġ tar-rispett ta' drittijiet fundamentali. Tista' tgħidilna aktar dwar il-kriterji tagħkom għal valutazzjoni tar-rispett ta' dawn id-drittijiet fundamentali? Kif ukoll is kwistjoni ta' ksur sistematiku ta' dawn id-drittijiet. Tista' tajdinna xi ħaġa dwar eh, dan il-fenomenu jekk hux qed jiżdied matul dawn l-aħħar snin u jekk kien hemm każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali fl-istati membri kollha jew f'ħafna stati membri hemm oqsma oħra speċifiċi fejn innu tajtu li jkun hemm każijiet ta' ksur u jista' jkun hemm mbagħad oqs moħra fejn ma tantx taraw dawn il-każijiet ta' ksur. Grazzi. Yeah, thank you very much for the... Uh... Kellima li mis, grazzi ħafna l-prezentazzjoni u nappoġġa dak il-li għadna kif smajna mill-kollega tiegħi issa. jiena interessata wkoll f'din ir-rabta ma l-effetti tal-austerità u l-effetti ta' drittijiet fundamentali jena u kol membru tal-Kumitat ta' Affarijiet eh, legali u anki jemmek rajna illi kienem rapporti mill-leġislazzjoni ta' qabel mill-parlament, jiġifieri l-impatt ta' deċiżjoni ta' trojka u allura hawnhekk għandna rabta interessanti ma' deċiżjonijiet li jsiru fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fuq sma finanzjarji, mbagħad l-impatt fuq livell nazzjonali illi ħafna drabi dawn huma oqsma ta' kompetenzi nazzjonali, pereżempju aċċess għal kura tas-saħħa, sistemi ta' sigurtà soċjali, eccetera. Bekk Interessanti nisimgħu wkoll dwar l-idejat li jista' jkun hemm fil-rigward ta' koordinazzjoni. Koordinazzjoni tista' ssir aħjar mal-Kunsil tal-Ewropa li qed tirrappreżenta aktar il-parlamenti nazzjonali u dimensjoni tal-parlamenti nazzjonali. U hemm idejat ukoll li nistgħu ninkludu fl-evalwazzjoni tagħna fil-programmi tagħna ta' semestru fejn aħna nqisu rakkomandazzjoni annwali tal-Kummissjoni dwar il-Politika Nazzjonali fejn numru ta' kwistjonijiet bħal dawn jissemmew u nistgħux nikkoperaw aħjar fir-rigward ta' dan. Mbagħad dwar is-segwitu tal-kriterji ta' Copenhagen. Dan huwa punt li ħassibna ħafna l-element ewlieni ta' influenza li kien hemm huwa qabel l-adeżjoni. Wara l-adeżjoni mbagħad donnu bħal ngħidu illi ġala darba il pajjiż issa huwa membru allura maċċen problema. U għallura rrid tkun hemm rabta ta' kif nistgħu nagħmlu segwitu. Dan ikun punt interessanti ħafna lina biex bekk mhux sempliċement ngħidu lil ħaddieħor x'għandhom jagħmlu fuq id-drittijiet eh, tal-bniedem iżda anki aħna rridu nagħmlu autokritika. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Hones. Grazzi ħafna President. Mela. Tweġiba tal-Unjoni għal kriżi ekonomika Il-rapport tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa jisħa moċċar in-nuqqas ta' trasparenza tal-proċess ta' tajt deċiżjonijiet u n-nuqqas ta' rendu kont ta' dawk li jittu deċiżjonijiet. U allura irridu ngħidu illi Sentej u nofsu kważi tliet snin wara pubblikazzjoni ta' numru ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea għad drittijiet soċjali illi sabu l-Greċja u anki l-Trojka fi ksur ta' diversi dispożizzjonijiet tal-Karta Ewropea minħabba miżuri adottati fil-qafas tal-austerità xejn ma sar sabiex inwaqfu tali kazi ta' ksur. Xejn affattu. Al kontrarju, anzi, hija xaġa sorprendenti ħafna l istituzzjonijiet Ewropej infushom fuq qudiem il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew edin jitolbu għal palissa il-gvern ġdid tal-Greċja li għandu mandat popolari sabiex jitem l-austerità jinsew il-mandat biex imorru l-lin biex ikunem ksur tal-karta li semmejt biex bekk ikunem it tkeċċija fuq livell kbir ta' ħaddima U allura Aktar sorprendenti huwa l-fatt li ħafna minn dawn it-talbiet m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-istabilità finanzjarja jew kolonkwa tip ta' tħul finanzjarju u huma qegħdin eh, sempliċement hemmhekk biex ikkatru il-profitti. U allura. L-austerità huwa mezz biex nġildu instabilità finanzjarja, jew nitixtiqu sejħula, jew dejn zejjed tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u biex mezz biex naslu għall-austerità n-nifisa, għalix l-austerità tfisser illi il-sim tal-kapitali brabta ma tul nazzjonalità pajis jizdit għaskapitu ta' xol. U għallura jistajat il-kas illi dan u għalan fl ħar mill ħar ta' dana kollu grazzi. Grazie President. Grazie President. Mela, mistoqsija tiegħi. L-Sur McNamara. Torbot ma kollega Krizovonos u jiena xtaqtri. Xi fisser eżattament li konna dawn it trittiet Ewropej jekk aħna ma nqisuħx eh, mill-aspett tal-Kunsil tal-Ewropa, mill-aspett tal-Unjoni Ewropea, u qed insaqsi dan għaliex il-Kunsil tal-Ewropa, żewġ assembli fl-2012 u fl-2014, kundannat moċċar il-ksur ta' drittijiet fundamentali minħabba l-politika ta' austerità. B'sewġ risoluzzjonijiet illi il-kollega għadu kif fakkarna dwarhom. Issa, mhux qed naraw dan l-atteġġament minnaħa ta' drittijiet minnaħa tal-Kummissjoni it-tweġiba li nata għal dak li għandu xaqsam l-effetti tal-austerità fuq id-drittijiet fundamentali, it-tweġiba tal-Komissarju Katajnen fisem il-Komissjoni kollha kemmi hija illi f'ċertu sens il-liġi Ewropea stat ta' dritt Ewropew għabbażi tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali hija sospiża fis-sitwazzjoni tal-Greċja għaliex il-Greċja għandha problema ta' dejn sovran li trid issib soluzzjoni għalija bil-kredituri tagħha u allura il-mistoqsija tiegħi din. Intom tikkundannaw l-effetti fuq id-drittijiet tal-politika tal austerita għabbażi ta' idea ta' dritt u il-Kummissjoni iżda tqis is-sitwazzjoni minn aspett ieħor u allura Din hija problema fost dawk li jista' jkun hemm. Jiġifieri fejn ma naslux għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal Kunsil tal-Ewropa. Grazzi. Thank you, Mrs. Spin. Grazzi. Lura l-kelma issa lill-mistidentana, is-Sur McNamara. Grazzi ħafna u se nipprova nwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. għal fatti li inti qbilt miħaj, inti saqsej dwar id-drittijiet jew x'kienet il-bażi ta' drittijiet li bi aħna nivvalutaw il-miżuri u naħseb primarjament huma dawk li diġa semmejt ġifieri l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali introdotta mill-Trattat ta' Lisbona anke l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem li għandu l-istess effett legali pa' trattati Ewropej permezz ta' Trattat ta' Lisbona u anki l-Karta Soċjali Ewropea li għandu rwol importanti fl-iżvilupp ta' drittijiet madwar l-ispazju Ewropew. Inti saqsejtu kol dwar teddidiet għad drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa u ċertament hemm diversi tedidiet u kazi ta' ksur ta' drittijiet fundamentali f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea tistgħu tqisu d-deċiżjonijiet tal-qorti ta' drittijiet umani biex tivverifikaw din il-ħaġa. Issa dwar eh, teddidiet sistemiċi hemm il-kwistjonijiet ta' minorenzi li nsibu fi stati Baltiċi, emmek kienem weda illi kunem impen fuq din il-kustjoni, ġifiri il vojolazzjoni ta' drittijiet ta' minoranzi nazzjonali. Aktar minna xor snin wara l-adesjoni, hemm problemi ta' rispett tal-drittijiet ta' dawn il-minoranzi nazzjonali. Dawn huma problemi li għadhom jippersistu Hemm ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea jidhirli li għandhom problemi brabta mar rispett ta' dawk li fitxu l-azil sa' ċertu punt kien hemm diżakkopjament għaliex meta aħna nitkellmu ma' dawk involuti nisimgħu dwar dan il-każijiet u naħseb illi dan huwa punt li għandna nirriflettu dwaru u bħala deputat mill-Irlanda nista' ngħidilkom illi hemm disakkoppjament tal-problemi tal-ażil mal-problemi ta' drittijiet ta' bnidem. Nitkellmu dwar dawn id-drittijiet bħala żewġ aspetti totalment differenti u ma naraw lebda rabta magħhom għal xi raġuni u allura hemm ukoll imbagħad it-teddida eh, teddidiet sistematiċi, eh, teddida għall istat ta' dritt separazzjoni tas setat fl-istati membri, mod partikolari l-indipendenza tal-ġudikatura. Naħseb hawnhekk eh, rajna eżempju li dan qed jiġi meddet ukoll fl-Unjoni Ewropea kif semmejt ma jidirx li mekkanizmu biex ikun hemm reazzjoni għal din is-sitwazzjoni għal dawn it-teddidiet li eh, insibu bħalissa. Ovvjament aħna għanna l-rati għaliex ma jistax ikun ikonna mekkanizmu biex jindirizza kull kas ta' ksur. Ċertament irridu eh, naqsu il-kazijiet u anki biex naraw illi il-kazijiet jiġu indirizzati minn dawmin. Iżda f'dawn is-teddidiet sistematiċi eh, naraw li s-sitwazzjoni hija differenti. U allura il-rapport qed jiffoka fuq każijiet fejn dawn jiġu ignorati. Mbagħad l-Onorevoli Lambert. Mistoqsija tiegħek dwar proposti konkreti. Jidir li li iva jista' jkun hemm proposta Jean-Claude Trichet ġentilment attenda laqgħa tal-Kumitat u fisser il-fema tiegħu dwar reazzjonijiet li ttieħdu. U niftakar sewwa li ddiskriva il-pozizjoni tiegħu. Donnu kienet isuq ajruplan għal fejn eh, kienet isuq lejn destinazzjoni tiegħu meta kien hemm il-kollas tal-banek fl-Istati Uniti u mbagħad l-impatt ta' dan hawnhekk. Iżda min-naħa l-oħra donnu ma kienx iħoss li l-Karta ta' trittijiet Fundamentali kella applikazzjoni partikolari għal xol tal-ECB, tal-Bank Ċentrali. Fil-fema tijaw, il-Bank Ċentrali kellu biss il-responsabilta illi fassa l-politika monetarja. Il-trattati ċertament u kol jaraw illi ikona sistema eh, fejn ovvjament il-stati membri individuali kollum il-banek ċentrali taħħom. un-bat hemm ukoll il- ir-rati ta' interessi li jiġu stabiliti brabta ma' l-inflazzjoni aktar mill-li dak li jiġri fl-Istati Uniti fejn għandek il-sistema differenti. Iżda kullunkwa istituzzjoni hija eh, marbuta mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u kull istituzzjoni trid qis l-impatt tal-miżuri tagħha. Anki eh, jkun hemm referenza għal dritt eh, li wieħed jaħdem. Jiena fil-fatt studjajt dokument rilevanti u rajt illi hawnhekk għandna dispożizzjonijiet dwar artiklu 15 li qed jgħid li kulħadd jista' jaħdem iva, iżda mbagħad hawnhekk eh, naqraw li kull ċittadin għandu dritt li jfittex xogħol iżda jaħdem Ġveri, libertà li tfittax ix-xogħol jew libertà li taħdem. U nifem meta l-karta kienet tiġi żviluppata, kien hemm forsi nuqqas ta' ċarezza, iżda forsi iva timorru aktar li lin minn dak li kellna qabel u fil-fema personali tiegħi kun ħaġa stramba jekk il-Bank Ċentrali jelimna kompletament il-konsiderazzjoni għad-dritt għal xogħol fl-Unjoni Ewropea. Forsi l-Aġenzija ta' Drittijiet ta' Bniedem ukoll tista' tiġi mistiedna mill-ECB biex taħdem eh, mal-bank faktar mill-qrib biex anki hija tkun tista' tqis l-impatt tal-miżuri tal-bank fuq iċ-ċittadini. Imbagħad hemm ortodossija prevalenti fl-Ewropa u anki ideoloġija politika illi għanna differenza fi drittijiet u naħseb li dana ta' kontribut b'xi mod għannuqqas ta' attenzjoni għad drittijiet soċjali f'xi mill-miżuri illi ġew implementati fit-tweġiba l-kriżi. L-Onorevoli Chris Adonis. Jina segwejt dak li seħ fil-Greċa bħala deputat mill-Irlanda u aħna wkoll għattajna kontributana għal bailout u nissimpatizza ħafna għal rappresentanti eletti demokratiċi demokratikament mill-Greċa u naħseb li iva hemm differenzi bejn dak li seħ fl-Irlanda u dak li ġi propost l greċja Bħala membru tal-Partit Laburista illi huwa membru tal-grupp SD fl-Irlanda jiena eh, nappoġġa gvern implementa miżuri li qatt ma kont nobsu li kont se nappoġġa iżda sa ċertu punt fl-Irlanda rajna illi aħna stajna nażlu il-miżuri tagħna li ġew implementati. Naħseb kien hemm jew għalqas jidhirli li li kien hemm inqas għażla għal Greċja ħafna misuri fil fat kienu posti fuq il-Greċja. Issa minna ħalla oħra naħajt illi saru għażli diffiċli ħafna, għażli diffiċli ħafna fl-Irlanda. Deċiżjonijiet diffiċli kellhom jittieħdu u fi fat jittieħdu Iżda miex qed nissuġġerixxi bl-ebda mod illi meta jkun hemm kriżi ta' dejn sovran fil-pajjiż ma jistax ikun hemm diffikultajiet. Trixe u ma naqbilx ma ħafna minn dak li semma iżda huwa qal li jkun hemm żewġ alternattivi jew l-infi jorbot matħul jew inkella ikun hemm xi ħadd li jiffinanzja l-istat u l-Irlanda sabet ruħ f'din is-sitwazzjoni kellha tnaqqas e, il-nefqa tagħha mod drastiku. Iżda naħseb irnexxinna nagħmlu dan b'mod illi ma kellux impatt fuq id-drittijiet soċjo-ekonomiċi. Anki brabta mal eh, negozjar kollettiv punt li semmejt inti u anki għal dak li ntux jaqsam dak li ġi propost il-Greċa kien hemm differenzi. U naħseb illi eh, l-aħħar kellima li kellna jidher l-Onorevoli Spinelli l anzi mill-Militarja jgħid il-kellim, skużawni. Mela, xinu ma drittijiet eh, partikolari msemmija? Naħseb illi hemm ċertu ortodossija fl-Ewropa illi tagħmel differenza bejn drittijiet ċivili, politiċi u oħrajn u tqis illi forsi dawn huma as importanti u allura li illi u dan hija opinjoni personali eh, ċertament għanna kas partikolari fejn ikonna istituzzjoni sopranazzjonali pal l-entità tal-Unjoni Ewropea illi iġib ħafna mill-leġittimità tagħha u waslet għal leġittimità tagħha billi tavvanza u dejjem tiġġielet għal dawn id-drittijiet soċjoekonomika u ċertament għamlet eh, kemm kella dan ir-rwol anki fl-Irlanda. Iżda xi kultant ukoll hija imponiet ċertu miżuri fuq stati membri allura hemmhekk jitlu kwistjonijiet ta' leġittimità. Grazzi. Very much, Mr. McNamara. Grazzi ħafna lis-Sur McNamara. Nirringrazzjak tal-li ġejt fostna għek wa nirringrazzjak ukoll tal-informazzjoni li tajtna. Naħseb huwa eżempju eccellenti ta' kooperazzjoni illi għandha titkompla. mil ġdid nirringrazzjak. u l-ħidma tajba. Issa ser ikolna inwaqfu l-qatana l-15 il-minuta għalix għal kem għanna il-rapporter sinjura Wickstrom għawek fostna ma naħsibx li għaw il-kellima oħrajn illi ser jintervjenu kolla għawek prezenti maħna. Għalek jina nissuġġerixi illi nistennew ftit. Ma nafx jekk mhux preżenti jew le. Jidher li mhumiex hawnhekk, jekk mhumiex hawnhekk ikollna nistennew, jekk le nistgħu nkomplu. għaxar minuti mela. għaxar minuti oħra nkomplu.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

So, colleagues, uh, we, we could continue. Mela kollegi, nistaw nkomplu bil-laqatana. Nitlop lil kulħadd sabiex jieħu postu. Ħalli inkomplu bil laqatana ser ikonna diversi partijiet interessati u rappresentanti għawek fostna ser nistenna u kol sekem Cecilia tiħu posta. Mela, punt sitta fuq l-agenda tana għanna il kustjoni ta' responsabilità tal-Istat membru li għandu jeżamina l-applikazzjoni għal ħarsin internazzjonali ta' minuri mhux akkumpanjati. L-ewwel ser nitlob lis-Sinjura Wickstorm bħala il-rapporter permanenti li ila rapporter dwar ir-regolament ta' Dublin sabiex tintroduċi dan il-fajl. Wara, ser kolna xi stakeholders sabiex jagħmlu dikjarazzjonijiet osra dwar is-sejbiet tagħhom huwa importanti li nismaw l-opinjoni tagħhom sabiex eh, naslu għal eh, għal eh, opinjoni għal kemm dan il-punt jorbot bisma paragrafu wieħed ta' artiklu 8 ta' regolament. Għalek nitlob li sinjura Wickstorm sabiex tintervjeni hija mbagħad wara nisimgħu lill-stakeholders.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 nirrealizza illi għawek kisser nirriskja illi nirrepeti dak li diġa qed. Madana kollu importanti ħafna li nagħti taqsira ta' dan ir-rapport minħabba li dan huwa rapport li beda taħt il-mandat li għadda. Jiena kont il-rapporter għal eh, regolament ta' Dublin li ġie adottat fl-2013, però kien hemm eh, paragrafu wieħed ta' artiklu partikolari illi maqbilniex dwaru dan huwa artiklu 8 paragrafu Erba eh, biex niddeċidu li ma stat membru huwa responsabli sabiex jiddeċidi eh, fuq l-applikazzjoni ta' minuri mhux akkompanjati. Eh, u għadna ma wasalniex għal konklużjoni jekk għandix tkun l-ewwel applikazzjoni u kalla l-applikazzjoni l-aktar reċenti li għanda tipprevali. U eh, fil-regolament ta' Dublin li kienem qabel illi il-minuri mhux akkompanjati jistaw jiġu trasferiti lura lej l-istat membru fejn eh, il-minuri mhux akkompanjati kun daħal l-ewwel fl-Unjoni Ewropea. Però Fil-regolament il-ġdid ta' Dublin, il-partit kollha qablu sabiex din ir-regola issir aktar ċara ma' dana kollu mar nix naqblu fuq kif ser jirnexxilna namlu dan. Il-Kummissjoni u l-Parlament xtaqet tiċċara eh, kif dan jista' isir u fil-fatt il-minur illi il-Kummissjoni xtaqet illi il-minur illi Eh, il-post fejn il-minuri ikun eh, jinsab għandu jiddeċedi mentri il-kunsil eh, kien jaħseb li għandu jkun il-pajis fejn l-ewwel jasar il-minuri. ċala darba ma stajniex naqblu deċidejna li nħallu test e kif kien fir-regolament l-antik. Iżda zidna Pro, li uh, dan għandu jisir sakemm ikun fl-aqwa interess tal-minuri u għamilna xi ħaġa mhux komuni irnexxilna namlu dikjerazzjoni konġunta appoġġata mit tliet istituzzjonijiet kollha kemm huma li tgħid illi meta tinqata sentenza mill-qorti tal-ġustizzja dan il-paragrafu għandu jerġa' jinfetaħ u għanna għanda terġa titres ilna proposta illi tirrifletti is-sentenza kif tkun inqatat mill-qorti tal-ġustizzja. Sa fl-aħħar kellna din id-deċiżjoni f'Ġunju 2013 u il-sentenza inqatat ta' mal-pożizzjoni tal-Parlament u tal kunsill illi mannix man namlu trasferiment ta' dawn il-minuri u illi l-stat membru responsabli għandu ikun l-stat membru fejn il-minuri jinsab attualment. Eh, sena wara f'Ġunju 2014 eh, erġajna komplejna naħdmu u issa wasal iż-żmien sabiex il-kolleġislaturi jadottaw din il-bidla. Aħna għana dejjem naħdmu fl-aqwa interess eh, tal-minuri u dan skont artiklu 24 tal-karta għadrittijiet fundamentali tal-bniedem. tal il-minuri huma kategorija deboli u għalhekk dawn mandom xiġu trasferiti għal stat membru ieħor. Jiena naqbel ħafna mal-proposta tal-Kommissjoni għaliex naħseb li tirfletti b'mod eċċellenti is-sentenza e kif inqatat. Barra minn hekk hija tirrifletti wkoll il-proposta inizjali tal-Kummissjoni rigward ir-rivużjoni tal-regolament ta' Dublin Għalhekk eh, nistgħu ngħidu illi il-kompitu tagħna huwa sempliċi, madana kollu xorta waħda huwa diffiċli. Aħna għandna eh, niżguraw li dan l-artiklu dan il-paragrafu jkun b'konformità s sentenzi kif inqatat mill-qorti tal-ġustizzja. Eh, Jina prezentajt l rapport l bozz ta' rapport fjannar fejn appoġġajt bisħiq il-proposta tal-Kommissjoni u minħabba illi għawek qed nitrattaw biss paragrafu wieħed ta' artiklu wieħed, jiena ma ħassejtx il-bżon illi nintroduċi bidliet. Fil-fatt jiena ma introduċejt lebda bidla fit-test tal-orti, iżda għamilt biex biss xi kjarifiki fil-premessi. It-fassil li konkludejt fil-rapport tijaj huwa meħud kelma b'kelma mis-sentenzi kif inqatat mill-qorti tal-ġustizzja. U għalhekk hija eh, b'konformità bisħieħ mal fejm tagħna. Ir-regola bażika hija illi l-istat membru fejn sab il-minuri għandu jieħu ħsieb l-applikazzjoni għall-ażil tal-minuri. Madana kollu il-prinċipju ġenerali huwa li għana nżommu miegħu huwa illi għana nħarsu l-interessi tal-minuri. U f'xi każijiet ma neskludux illi jista' jkun fl-interess tal-minuri stess illi dan il-minuri jiġi trasferit. Iżda dan irid ikun ibbażat fuq il-valutazzjoni individwali tal-interess ta' dak il-minuri u dan irid isir qabel kwalsiasi deċiżjoni għal trasferiment. Il-orti tiġbdina l-attenzjoni fuq tlet prinċipji f'dan l-ordni. L-ewwel, il-minuri, l-interessi tal-minuri. It-tieni, l-ebda trasferimenti mhux meħtieġ u aċċess maġel għall applikazzjoni tal-azil. Jiena tassew imħasba fuq il-pożizzjoni illi qed uh, jieħu il-Kunsill għaliex jekk il-proċess diġa imbeda fi stat membru eh, għaliex huma għandhom opinjoni partikolari f'każijiet fejn il-proċess ikun ġabbeda fi stat membru partikolari u jmur kontra id-deċiżjoni tal-orti tal-ġustizzja. Barra minnek, bla dubju, joħloq il-possibilità ta' trasferimenti mhux meħtieġa u jkompli jitawal il-proċedura minħabba li nafu illi il trasferimenti idumu ħafna uh, iktar milli tiftaħ proċedura mill-ġdid għal Parlament Ewropew dejjem kien importanti ħafna illi inħarsu id-dikjarazzjoni illi it-tlet eh, istituzzjoni tkollha kemm huma iffirmaw u għalhekk aħna nixtiequ nkunu b'konformità bisħieħ ma' sentenza kif inqatat mill-Qorti tal-Ġustizzja. M'għandna naċċettaw bl-ebda mod test li jmur kontra din id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u jekk joġobkom żommu f'moħħkom illi qed nitkellmu dwar tfal vulnerabbli u naħseb li l-kol kemm aħna nistgħu nifmu għaliex hemm bżonn nieħdu l-prekawzjonijiet kollha possibbli biex inħarsu lil dawn it-tfal. Għalhekk jiena nilqa elementi li ġew imresqa minn ċerta kollegi għaliex huma kollha f'din id-direzzjoni u jirrifletu dan l-ispirtu. Jiena naħseb li għandna bżonn inżommu t-test e kif inhu Eh, kemm jista' jkun pulit possibbli iżda rigward il-kontenut ninsabu l-kol kemm aħna mixin fl-istess direzzjoni u ser nkun qed nistenna bil-ħerqa illi eh, inkompli diskuti dwar dan is-suġġett ma' shadows kollha. Illum jiena tassew kuntenta illi il-kumitat tagħna ser jagħti l-opportunità lill-stakeholders illi irnexxielhom joħorġu mill-lift wara li waħlu fil-lift għal xi minuti għaliex l-stakeholders tassew huma dawk il-persuni illi jaħdmu direttament ma daw il-minuri mhux akkumpanjati u għalhekk huwa importanti ħafna sabiex il-kol kem aħna nismaw dak li għandhom xejdulna dwar is-sejbiet dwar ir-realtajiet li huma jiltaqgħu magħhom ta' kuljum. Naħseb li dan eh, eh, huwa ta' valur miżjud għan negozjati tagħna. U ser nkun qed nistenna bil-ħerqa l-opinjoni tal-Kunsil bħassoltu u anka tal-Kommissjoni. Mil-ġdid nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna Cecilia. Qabel ma naddil l-kelma lil-mistidna tagħna, nixtieq uh, l-kelma lil-rappreżentanta tal-Kummissjoni, jew rappreżentanta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President nsiħab ma Signora Wickstrom illi dak li qed ngħid uh, ser ikun daqsxejn ta' deja vu għaliex din fil-fatt jarraba raba laqa fuq dan id-dossier Madana kollu, ħallu li nisħaq mill-ġdid fuq ir wall tal-Kommissjoni fuq dan il-fajl. Il-Kommissjoni qed taġixxi bħala rappreżentant tal-Parlamentu tal-Kunsill u żewġ eh, istituzzjonijiet tal-Buna bħalma qalet is-Sinjura Wickstrom sabiex nirrevedu artiklu 8 paragrafu 4 eh, meta il-Qorti tal-Ġustizzja tkun ħadet deċiżjoni fuq l-ekim sejjaħ kas MA. Kifet ukoll fl-aħħar laqa tal-Kumitat nixtieq nilqa' lis l-rapport ta' Sinjura Wickstorm illi jaqbel ma mal-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-rapport eh, jissuġġerixxi illi nemendaw premessa li ndaħlu tnejn ġodda u li nemendaw punt ieħor ukoll. Kif qedtilkom dan ir-rapport fil-waqt illi il-Kummissjoni tappoġġa il-bidliet il bidliet diversi kwistjonijiet jitolbu li ssir iktar diskussjoni fuq livell tekniku biex niżguraw li huma legalment korretti. Permetulu u koll nġbdilkom l-attenzjoni għaliex kellna l-possibilità li naraw xi emendi uh, appuntu illi l-istess nistaw nejdu fuq dawn l-emendi. Fil-waqt illi uħut minn dawn l-emendi mixin fid-direzzjoni tajba bħal per eżempju dawk illi jisqu fuq uh, l-interess tal-minuri, oħrajn ek ma l-ewel daqqatajn jidru li għaw li l-in mill-ambitu bħal per eżempju emenda 18 u 19 fuq eh, il-remedju effettiv u oħrajn jindirizzaw il-reġim illi jaqaw taħt id-direttiva l-applikazzjoni ta' l-azil. Dawn il-punti rridu jiġu diskussi u rridu jiġu uh, studjati b'mod aktar tekniku u anka biex naraw li huma legalment korretti. Barra minn hekk il-Kummissjoni studjat ukoll l-opinjoni tal-stakeholders u kont kontent ħafna li rajt illi il-stakeholders jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Kommissjoni. Dan l-aħħar kellna laqa fejn iddiskutejna mal-stakeholders u se nkun qed nisma bir-reqqa il-preżentazzjoni tagħkom illum biex naraw eh, jekk hemmx xi punti oħra li nistgħu nżidu eh, mal-diskussjoni li diġà kellna. Barra minn hekk mm, kif diġà qed però importanti li nkompli nisħaq fuq dan il-punt il-, -punt, il l-interess prinċipali tal u ġenwin tal-minuri mhux akkompanjati huwa l-aktar importanti għalina barra minn hekk irridu niżguraw illi l-aqwa interess tat-tifel jipprevali fil-proċedura ta' Dublin b'konformità ukoll ma' sentenza li nqatat mill-Korti tal-Ġustizzja marbuta mal-kas MA. Issa, propju fuq din il deċiżjoni li jittieħdet, Sinjora President, hemm diversi interpretazzjonijiet. Fil-waqt illi hemm ħafna komplikazzjonijiet u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni dettaljata, nixtieq niġbidilkom l-attenzjoni fuq punt partikolari. Il-Kummissjoni ġiet mitluba tinterpreta d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u f'dan il-każ partikolari u mhux fil- u mux fuq il-kas ta' minuri illi għamlu diversi applikazzjonijiet f'diversi stati membri u għeket namlu referenza għal xenarji illi ma ġewx indirizzati direttament mill-orti. Barra minn hekk permettu li ngħid illi l-Kummissjoni hija konfidenti illi kompromess bejn il-koleġislaturi illi huma konformità ma' sentenzi kif inqatat mill-Orti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' negozjati tal-regolament Dublin 3 jista' jiġi adottat mill-aktar fis possibbli u nittamaw li dan jista' jsir qabel il-pawża tal-sajf. Bil huwa es essenzjali biex niżguraw illi jkun hemm proċeduri mm, konformi fl-istati membri kollha u li jaħdmu għall-interess tal-minuri. Dan huwa importanti u permettuli nerġa' nisħaq fuq il-fatt li aħna ser nagħmlu l-almu tagħna sabiex nevitaw għal dar boħra blok imblok politiku fuq dan il-fajl. Issa dan l-imblok ilu għaddej għal dawn l-aħħar sentej u għandna bżonn nagħmlu l-almu tagħna sabiex ma nħallux il-dawn il-minuri mhux akkompanjati waħedhom u natu natu interpretazzjoni ċara kemm jista' ikun. Grazzi ħafna. Issa indur lej il-presidenza Latvjana u nitlobkom illi titkellmu dwar l-approċ ġenerali tal-Konsil. Grazzi, Signora President. Fil-fatt jina nistanejt illi il-Konsil elabora il-proposta tal-Kummissjoni u qabel fuq pożizzjoni komuni. Ek kif ġiet maqbula fil-5 ta' frar tal-2015. Sabiex il-dialogu bej il-Kunsillu u l-Parlament Ewropew uh, jitkompla fuq din il-proposta tant importanti. Nemmen illi il-Kunsill qed jelabora l-pożizzjoni tiegħu għal trialogu u jaqbel illi l-interessi prinċipali mm, tal-minuri għandhom jiprevalu. Fl-istess waqt huwa importanti ħafna illi nistabilixxu regoli ċari legali illi jistgħu jiġu applikati fil-prattika meta inqisu il-xenarji possibbli kollha. Kif qalet il-Kummissjoni, il-sentenza li nqatat mill-qorti tal-ġustizzja ma tipprovdix għax-xenari kollha possibbli għalhekk il-Kunsill qed jikkunsidra illi taħt ċerta ċirkostanzi ċerta trasferimenti ikunu fl-interess prinċipali tal-minuri mhux akkumpanjati, partikolarment f'każijiet fejn minuri mhux akkompanjati qabel ma japplikaw għal ħarsin internazzjonali fl-istat membru fejn u jew ikun preżenti ikun applika fl-istat membru ieħor. Aħna nemnu illi f'dan it-tip ta' każ f'dan it-tip ta' każijiet it-trasferimenti ikunu utli għaliex il-minuri ikollhom aktar ċertezza legali għad-dritt tagħhom ta' ħarsin internazzjonali meta mqabel mal-fatt illi huwa jibqa fl-istat membru illi ikun jinsab fih. Il-Kunsill jidirlu illi jista' jkun hemm każijiet fejn ikun fil-interess prinċipali, ikun l-interess prinċipali tal-minuri illi jisir it-trasferiment. Però nistanejt illi anka f'dawn il-kazijiet ser sir valutazzjoni ta' xinu l-aqwa interess tal-tfal. Għavettilkom bħala kunsil aħna qed nistennew bil-ħerqa li nibdew id-dialogu mal-Parlament Ewropew sabiex naslu għal ftehim mill-aktar fis possibbli għal eh, fil-kuntest ta' din il-proposta tant importanti. Grazzi, Signor President. We have three, uh, six uh, uh, people in... Mela, għanna sitt mistidna nitlobkom illi iżommu l-intervent ta'kom għal 3 minuti għalli bekk ikollna lok għal dibattitu. L-ewwel nixtiequ nismaw mir-rappreżentant tal- UNHCR, is-Sur Fonkaman. Grat Skużani, is-Sinjura Fonkaman. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja l kumitat li din l-opportunità biex nisprimu l-opinjoni tagħna pal UNHCR fuq uh, artiklu 8.4 Mela, artiklu 61 ta', ta regolament ta' Dublin jgħid li l-interess prinċipali ta' tfal għandu ikun dak li prevali taħt ir-regolament Dublin. U aħna qed ngħidu l-benessri ta' tfal biex nużaw klim li nużaw kuljum. Meta ngħidu dan, mm, meta jsir trasferiment hemm ċerta fatturi li jridu jitqisu dawn jinsabu f'artiklu 6 paragrafu 3 u jinkludu l-opinjoni ta' tifel anka f'kas illi ikun kbir bizzejed biex kol opinjoni tiegħu, eh, l-benessri u anka il-vulnerabilità li se jkollu ċerta tfal eh, u ċerta nuqqasijiet u kol għandhom jitqisu barra minn hekk għandu jitqisu kol id-dewmin ta' kemm dak il-tifel ikun dam fl-istat membru il-level ta' adattament, il-level ta' adattament ta' tifel kif ukoll il-bżonn li jkun hemm ċerta kontuità, kontinuità fil-ħajja ta' tifel ukoll għandha tkun parti mill-valutazzjoni fejn deċiżjoni tider illi huwa fl-interess prinċipali ta' tfal illi il-tifel jibqa jew ma jibqax f'dak l-istat membru allura id-deċiżjoni għandha tkun skont dik id-deċiżjoni il-deċiżjoni għandha tittieħed minn ċerta persuni illi jafu xinu l-aqwa interess ta' tifel partikolari. Fl-opinjoni tal-UNHCR nafu illi l-stat uh, eh, partikolari illi nata l-responsabilta mandux ikun l-element prinċipali sabiex tittieħed din id-deċiżjoni. Wara xogħol ta' monitoraġġ li għamilna ħareġ illi xi każijiet ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem meta jsir trasferiment. Għalhekk it-tfal m'għandhomx u jekk mhuwiex fl-interess prinċipali tagħhom. Problemi li ltqajna magħhom fil-passat u li nafu bihom huma pereżempju eh, dewmien fil-proċedura tal tal-azil, nuqqas ta' rikonoxximent reċipriku li wkoll wassal il-tfal jitħlu f'ċentri ta' detenzjoni jew ta' komodazzjoni oħrajn u saħansitra tfal li spiċaw li spaw bladar. Rigward salvagwardji proċedurali nisqu fuq il-fatt li tfal irridu ikollhom, irrid ikollhom gwardjan, persuna li tħarisom u rridu eh, u għandu jkollhom ukoll għanda s-sirilom interview sabiex naraw il-level ta' responsabilta ta' dik il-persuna partikolari, ta' dak it-tifel partikolari. Partikolarment, dawk it-tfal illi ma jkunx għada saret applikazzjoni għall-azil għanda s-sir din mill-aktar fis possibli. Dak kollox minna ħatijaj, grazzi. Grazzi li signora Vonkan, issa indur Assur Kessler. Mm il-asservizz ta' rifugġati tal-ġiswiti. Sur Kessler, fidik. Grazzi, Signora President. Jiena kont wieħed mill-persuni illi ġiet eh, salvata mill-lift fil-fat. Nixtieq nirringrazzjakom. Nirringrazzjakom ħafna ta' din l-istedina jiena fil-fat qed eh, nirrappreżenta wkoll ċerta organizzazzjonijiet kristjani oħra illi laqaw din il-proposta tal-Kummissjoni. Ovvjament, fi tlet minuti ma tistax tkopri l-aspetti kollha ta' din il-problema marbuta mal-regolament Dublin fuq il-minuri mhux akkompanjati. Għalhekk nixtieq ta' ruħi għal żewġ punti. L-ewwel nixtiequ nirringrazzjaw minn qalbna il-Kummissjoni u il-Sinjura Rapporter għal bicċa xogħol eċċellenti li għamlu. Naħseb li din hija eh, opportunità li ma tantx tiġri spiss illi NGO jirringrazzja l kummissjoni għal ħidma tiegħu. Madana kollu nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sinjura Rapporter għal dak li għamlet għaliex naħseb illi sa ninsabu f'pożizzjoni eh, aġata. Barra minn hekk nixtieq uh, eh, nikkommenta fuq il-proposta tal-Kunsill għal paragrafu 4 b. Ah, skużawni, eh, paragrafu iva 4b li jgħid illi permezz ta' deroga f'paragrafu 4a l-stat membru uh, responsabbli għandu jkun dak illi jieħu deċiżjoni fl-ewwel każ rigward is-sustanza ta' applikazzjoni għal ħarsien internazzjonali b'konformità ma' rekwiżiti tad-direttiva. Dan f'każ dan sakemm ma jkunx kontra l-interess tal-minuri. Barra minn hekk eh, nixtieq ngħid illi dan il-paragrafu il-ġdid imur kontra anzi jaqleb ta' taħt fuq il-sentenza kif inqatat mill-Korti tal-Ġustizzja skont il-Korti tal-Ġustizzja il fatti li sir trasferiment ma jkunx fl-interess tal-minuri. Il-Kunsil tixtieq tbiddel dan u għal grupp speċifiku ta' minuri mhux akkompanjati b'mod ġenerali huwa fl-interess tagħhom sakemm hemm xi ċirkustanza eċċezzjonali f'każ individwali. Jiġifieri dan huwa kompletament kontra ma' deċidiet il-qorti tal-ġustizzja Barra minn hekk dan il-paragrafu kif propost mill-Kunsill ifisser li l-affarijiet ser jkunu aktar ikkomplikati u jekk jiġi implementat ikun hemm bżonn illi nistabilixxu f'kull każ partikolari jekk stat membru ieħor ikunx ġaħa deċiżjoni fuq is-sustanza tal-talba. tal talba Barra minn hekk ikun hemm bżonn illi nistabilixxu jekk il-proċedura f'dan l-istat membru partikolari intlaqax jew tilqax tilqax il-bżonnijiet ta' mhix tajjeb għall-bżonnijiet tal-minuri mingħajr ma jmur kontra il-prinċipju ta' l-aqwa interess tal-minuri u il-rizultat ġenerali kun li jkollna aktar burokrazija u jkollu impatt fuq it-tfal illi diġa huma kategorija vulnerabli. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kessler, issa naddi l-kelma lis-Sinjura Zelbenska, fissem Lekre. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li stedint li l-ekre sabiex ikun prezenti għawek fostkom illum u jina ta' unur illi eh, qed nirrappreżenta netwerk tal-fuq minn 500 avukat madwar l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea. Aħna ippubblikajna diversi rapporti fuq ir-regolament Dublin u assistejna wkoll il-pratikanti legali ma eh, litigazzjoni marbuta mal-regolament Dublin aħna naħpoġġaw bisħieħ il-proposta tal-Komissjoni f'artiklu 8 paragrafu 4 u eh, jidrilna il kwasjasi eccezzjoni għal talba ta' non-trasferiment għandha tkun limitata barra minn hekk il-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tagħna hija konformi ta' bisħiħ mal-sentenzi kif inqatat mill-qorti tal-ġustizzja mentri il-proposta tal-Kunsill ixxejjen din is-sentenza. Fil-waqt li rridu nqisu l-interess prinċipali u prinċipali ta' tfal il-proposta eh, tal-Kunsil ma tkun qed tmur kontra artiklu 24 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk eh, l-applikanti għall-ażil u il-każ tal-tfal mm, minuri mhux akkumpanjati għandhom ikunu l il għandu jkun l-ewwel uh, interess tagħna. Aħna barra minn hekk għamilna monitoraġġ tal-ġurisprudenza wara il-każ MA fi diversi stati membri u konna kuntenti li rajna illi ħafna stati membri qed iqisu din il-sentenza kif inqatat mill qorti tal-ġustizzja partikolarment il-Ġermanja eh, saħqet fuq il-fatt li l-ebda minuri mandu jkun suġġett għal bidla fil-post fejn jgħix meta dan jista' jiġi evitat. Dan skont eh, deċiżjoni 313 barra minn hekk nixtieħu nisqu wkoll fuq eh, l-interess tal-minuri li rrit jitqis u il-proposta tal-Kunsil tista' tkompli iġġib aktar tista' tkompli tipprovdi aktar ostakoli eh, għall interessi ta' dawn it-tfal. Barra minn hekk huwa importanti illi nisqu fuq il-valutazzjoni għall-aqwa interess ta' tfal u ċerta eh, kondizzjonijiet tal- eh, mod kif nirċivu dawn it-tfal irridu jiġu implementati għaliex inkella mm, dawn il dan it-trattament l-istess mhux ser japplika. Barra minn hekk nixtieq nisqu kol fuq il-fatt illi minħabba regolament ta', ta Dublin ġiġa jisħa fuq laqwa fuq il-prinċipju tal laqwa interess ta' tfal premessa 13 u artiklu 6 kif qal il-kollega tiegħi u hemm ukoll bżonn għal garanziji personali għal miduri mhux akkompanjati. Fis minħabba il-vulnerabilità tagħhom. Sabiex dawn il-garanziji jiġu implementati bżonn sa sita obbligu għall-istat membru sabiex jikkoopera biex jagħmel valutazzjoni ta' l-aqwa interess ta' tifel, ta' tfal. Dan irrid jiġi monitorat mill-viċin anka mill-soċjetà ċivili, minn partit oħra interessati. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Issa il-kellim li mis huwa s sur Middlekop għal Kumitat Myers. Grazzi tassew, Signora President, fisem il-Kumitat Myers nix nirringazzjakom għall opportunità sabiex nirrepeti il-veduti tagħna fuq din il-kwistjoni, il-Kumitat ta', me, ta Myers huwa grupp ta' akademiċi u avukati bl espertiz fuq l-affarijiet tal-ġustizzja offert interni u liġijiet marbuta ma' dan il-qasam. Nixtieq limita ruħi għal tliet punti L-ewwel punt, dan għandu xi jaqsam mal ħtieġa li nimplementaw b'mod sħiħ il-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Jiena nemmen li l-deċiżjoni u l-proposta tal-Kommissjoni u l-pożizzjoni tal-Kunsill huma ċari għalikom u mal-ewwel daqtajn l pożizzjoni tal-Kunsill tista' tidher waħda raġonevoli en eċċezzjoni għal minorenni li ma l-applikazzjoni tagħhom diġà ġiet eżaminata fuq il-merti u ma tħeġġix il asylum shopping u anki itħares integrità ta' sistema ta' Dublin. Dan huwa argumentat ukoll mill-Kunsil li tnaqqas ukoll ir risju ta' traffikar tal-bniedem. Madana kollu essenzjalment il il qed ippoġġi dan id-dibattitu fil-qafas ta' abbuż ta' drittijiet u l-ġlida kontra r-reat reati, pero din tħalli il-problema reali tal-Unjoni Ewropea u l-invizibilità, il-fat li mandiġ vizibilità l-politika tal-azil fl-Unjoni Ewropea. U għalek, kif ta' intom il-kol numru ta' stati membri qed iħossu li qed ifallu milli jimplementaw b'mod adegwa dawn il-proċeduri. Daw koll qed jippuraw ifittxu għażil qegħdin jivvjaġġaw jispiċċaw vittmi ta' din is-sitwazzjoni. Speċjalment il-persuni vulnerabli, sa' kemm din is-sitwazzjoni tkompli l-Kumitat Myers kompli ħeġġiġkom sabiex tirrifjutaw li minorenni mhux akkompanjati jiġu esposti għal din is-sistema legali u nħedġukom biex tappoġġaw ir-rapport ta' Sinjura Vikstrim. It-tieni punt tiegħi għandu xi jaqsam mal-ħtiġa li namendaw artiklu 27 fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni legali. Sabiex nur l-ħtiġa ta' dan, nixtieq nagħtikom eżempju reali ta' minorenni li talab li il- li għal il-papa tijaw kien ijat eh, jirriżjedi f'stat membru partikolari, pero il-verifika biex jaraw li vera kien minnu il-dak li kienet jgħid il-tifel għaddew il-periodu ta' tliet xhur kien diġà skada u dan din it-tifel qatt ma ġi eh, ma qatt ma missieru. U għalhekk aħna nistgħu naraw li l-iktar interessi importanti ta' tfal eh, mhux qed jitħarsu hawnhekk għalhekk għandna bżonn id-deċiżjoni tal-qorti tidħol fis-seħħ aħna emenda 18-19 li poġġu f'konformità ir-regolament mal-Karta ta' Diritti tal-Bniedem. Anki artiklu 47 tal-Karta ta' Diritti tal-Bniedem jeħtieġ li jkun hemm eh, eh, rimedji effettivi kontra kull ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Imħarsa bil-liġi tal-Unjoni, aħna nixtiequ ngħidu wkoll li artiklu 25 tal-Direttiva tal-Proċeduri tajt li l-Istati membri li jiddikjaraw li jkun hemm applikazzjoni ta' identità u li jaraw li ma jkunx hemm il-possibilità ta' jżajlhom shopping, però ċertu stati membri dawn jistgħu waslu għal soluzzjonijiet, però nixu ngħidu wkoll li artiklu 34 tipprovdi bażi legali għal simta informazzjoni u din issa limitata għal periodu ta' 6 xhur. Dawn is-6 xhur wieħed ukoll jista' jaqsam informazzjoni u anki jagħmel evalwazzjonijiet fuq l-ammissibilità tal-talba li tkun saret. Grazie. Thank you very much, Mr. Middlecourt. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma lill Sinjura Bittajer minn Save the Children. Grazzi tassew. Sinjura President, grazzi tassew tal-li studentu il-Save the Children sabiex nesprimu ruħna u l-perspettivi tagħna brabta ma' l-amendamenti ta' regolament ta' Dublin. Jiena ser inlissen mill-ġdid kummenti li diġat l-isnu mill-kollegi ta' qabli, pero importanti llum f'dan id-dibattitu nħarsu lej realtà ta' dispożizzjonijiet legali illum fl-Ewropa aħna xida ta' zida ta' tfal li qed jiġu fl-Ewropa sabiex isibu għażil, isibu ken. U l-aħħar statistika turi li għandna madwar 26,000 tifel u tifla li waslu fuq xtutna biex ifittxu għażil. Foston, 13 il-persuna kienu minorenni mhux akkumpanjati, ma partikolari mis-Sirja, l-Eritrea u pajjiżi oħrajn. Għalhekk importanti li aħna nħolqu kuntest din id-diskussjoni Sabiex imur lura l-amendamenti nixin nixet l-attenzjoni fuq tlet aspetti partikolari importanti li nħarsu lejn ir-raġunament li ġi użat mill-Kunsill u l-interpretazzjoni ta' deċiżjoni tal-qorti. Rridu nħarsu lejn il-viżibilità tal-proposta tal-Kunsill. Umbat niddiskutu kemm xejn aktar fuq il-kooperazzjoni, kooperazzjoni prattika. Meta niġu għal raġunament tal-Kunsill nixtieq nidwi il-komment tal-JRS għaliex tmur kontra il-loġika ta' deċiżjoni li ġituzata mill-qorti. U fil-fatt nixtieq nisħa hawnhekk mill-ġdid li il-punt ta' tluq u r-raġunament tal-qorti u li narfu il-vulnerabilità estrema ta' tfal li kunet ifittxu għażil din il-vulnerabilità estima tiġġustifika il-fat li it-trasferiment għandu jkun limitat kemm jista' jkun possibbli. Dan huwa aspett ferm importanti. Ir-raġunament tal-Kunsil qed iħares lejn l-interpretazzjoni tal-aħjar interess tat-tfal u qed jeżola però il-fattur tal-ħin Pero kif għale diġa l UNHCR, il kunċett ta' dak tal-aħjar interess ta' tfal u aktar kumpless minnek u aktar karatteristiċi li du jiġu involuti bħal per eżempju il-ġit ta' tfal, l-izvilup soċjali ta' tfal, is-sigurtà u l-izvilup ta' tfal, kif ukoll il-perspettivi tagħhom anke meta niġu għal maturità jew l-età ta' tfal, kif ukoll l-isfond ta' tifel jew tifla. Meta niġu għal fattibilità, naħseb diġant għal ħafna affarijiet, però nixtieq ninsisti fuq il-punt li tqajjem il-kollega tiegħi mill-Kumitat Mayors. Il-xenarju ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea mhux qed joffri protezzjoni kullimkien l-istess u fil-fatt għandna stati membri li għandhom ċertu nuqqasijiet kbar u għalhekk il-fatt li deċiżjoni tkun ittieħdet mhix fiha nfisa de facto jew fattur li jista' jwasal trasferiment ta' tifel jew tifla. Aspetti ħor importanti li rridu nżommu f'moħħna huwa l-fatt li memx kun sens fuq il-sistema tal-gwardjani. U għalek l-affarijiet jistaw jisiru aktar komplessi. L-aħħar kommenti għaj ser ikun fuq il-ħtieġa li inżommu l-proposta tal-Kommissjoni brabta ma' kooperazzjoni transnazzjonali. Jena naħseb li dan huwa punt ferm importanti fl-arkitettura ta' regolament ta' Dublin. U l-lum kif edin naraw il-units ta' regolament ta' Dublin, ħafna drabi dawn huma mamra verament mod dajjef, qed jaffaċċjaw diffikultajiet u għalhekk jien naħseb li huwa ferm importanti l-aħħar test it-test finali iżom in konsiderazzjoni wkoll it-test tal-Kummissjoni u fil-fatt aħna nixtiequ biex il-Parlament kompli jinsisti fuq il-miżuri ta' implementazzjoni biex dawn jiżviluppaw SOPs Standard Operating Procedures biex verament jgħidu b'dettal x'inhi din il-kooperazzjoni. Grazzi tassew Sinjor Buttejen u issa l-aħħar intervent mill-partit interessati Sinjura Adger. Grazzi tassew membri distinti tal-Kumitat tal-Liban ixtieq Nirringrazzjakom għal din l-istedina jina ser nkun qed nitkellem fissem il-soċjetà ta' Red Cross fil-Unjoni Ewropea. Ovvjament daw il minorenja mhux akkumpanjati huma l-aktar persuni vulnerabbli u l-membri tagħna wkoll fil-fas u servizzi dedikati għal dawn il-persuni partikolari, attivitajiet varjaw milli wieħed jipprovdi arranġamenti ta' akkomodazzjoni f'ċentri ta' detenzjoni, edukazzjoni kif ukoll assistenta psikosoċjali l-aspet soċjali, legali u anki appoċ umanitarju ma jridu jintegraw b'mod indipendenti kif diġa intqal minn kollegi tiegħi fl-esperjenza tagħna fil-waqt li l-vulnerabilitajiet speċifiċi tal- minorenni mhux akkumpanjati jiġu marfa fl-Unjoni Ewropea u fis-sistemi ta' ażil tagħhom, il-livell ta' protezzjoni u l-kundizzjoni ta' koljenza dawn ivarjaw b'mod konsiderevoli. Aħna rajna deċiżjoni tal-ICJ u nilqaw l approċċ li tieħed mill-qorti u anke mill kummissjoni ta' l mill-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea anke biex jarfu l eh, il-proċess ta' kif isir għal l-applikazzjoni ta' azil. Aħna rridu li jkun hemm protezzjoni f'dan l-approċċ, kun distint mill-prinċipi li eh, li ovvjament huma memza ma' sistema komuni ta' valur l unjoni Ewropea. Nilqaw ukoll li rapport tal-Parlament juri appoċċa l proposta tal-Kummissjoni minn bosta membri. Nixtieq ngħidilkom li lan ta' din il-proposta u nassikuraw li l-aħjar interessi tal-minorenni jkun imħares f'kull ħin u niggarantixxu li jiġu konsidrati mod sistematiku u li il-proċedura biex jiddeterminaw l-istat membru responsabli ma tġiġix imdewma wis u anki meta jisiru daw trasferimenti. Aħna naqblu kol li dawn il-minorenni mhux akkompanjati kolom aċċess għal daw il-proċeduri biex jiddeterminaw il-protezzjoni tagħhom nirrakkomendaw li jitwafqu sistemi fejn trasferimenta ta' minorenni bejn l-istati membri jiġi implementat bħala eċċezzjoni anki jekk ikun hemm deċiżjoni tittieħed fl-ewwel istanza fl-istat membru. Aħna nħossu li bħala regolu l-minorenni m'għandux jiġi trasferiment bl-eċċezzjoni sakemm ma dan ma jkunx fl-aħjar ġid tiegħu. Aħna nilqaw il-referenza l-aħjar interess ta' tifel u teresa biex u eċċezzjonijiet u nieħdu konsiderazzjoni individwali ta' ċirkustanzi ta' tifel jew tifla. Aħna nħossu li l-aħjar interess għandu jkun konsiderazzjoni prinċipali ewlenija li timplika li evalwazzjoni individwali ta' sitwazzjoni ta' tifel jew tifla tiġi Eh, meħtieġa mod sistematiku. Nixtiequ nisqu dawn il-kriterji jridu jieħdu konsiderazzjoni f'dawn l-evalwazzjonijiet, pereżempju, il-perspettivi tal-minorenni f'konformità ma' l-età u l-maturità tiegħu li fl-opinjoni tagħna huma essenzjali biex nillimitaw ir-riski ta' traffikar tieni nef il-ġid u l-iżvilupp soċjali ta' tifel u mbagħad sigurtaw ħarsien Fl-aħħar però mhux l-inqas ir-unifikazzjoni tal-familja u l-possibiltajiet ta' dan, rispett għal u l-qaqda fil-familja, anke ninżaw definizzjoni wiesa ta' familja, dan u essenzjali sabiex nassikuraw li soluzzjoni fit-tul ta' żmien tista' tiġi diffetikata u appoġġata. Membri onorevoli permettu li nindirizza kwistjoni importanti li għalina, importanti għalina ħafna li wieħed iżom uh, il-minorenni mhux akkompjemati jew inkella implementazzjoni taħt is-sistema ta' Dublin aħna nħossu li bħala regolo l-minorenni m'għandhom qatt jinżammu. Politika ta' detenzjoni u kondizzjonijiet iridu jiġi revedutu biex jinnevalwaw eżattament fejn jkunu proporzjonati neċessarju nispettaw id-dinjità ta' dawn l-immigranti miżmuma sabiex nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-ftiġi speċifiċi nafdaw li l-Kumitat tali biex ikompli Implementaw l-aktar livelli għoljin anki fi sistemi ta' zil prezenti biex anki nitrasponu dan il namlu trasposizjoni ta' dan il-regolament, specialment anki meta nħarsu lejn il-direttiva ta' l-akkoljiment jina responsabli biex nevalwaw u kol protezzjoni tal-minorenni mux akkompanjati unħos li l-konsiderazzjoni principali mandomx ikunu min, jew min għandu jamel u jew jaċċetta eh, din responsabilta imma kif jimplementaw proċeduri li ma tajbin tfal u li waslu għal soluzzjoni dejjima. Din il-proposta jam nil-qawa għal tara fi drittijiet ta' tfal u l-protezzjoni tagħhom u din għandha tkun fil-qalba ta' kull politika li taffetwa l tfal Grazzi tassew, grazzi l-koll li intom ġejtu ħdan il-komitat tagħna u samtu mana dawn il-punti tant importanti sandur lejn il-kollegi tiegħi. L-ewwel qed nagħti l-kelma l shadow rapporters u mbagħad indur lura lejn il- Rapporter, Signora Mezzola, kjoġbok. Grazie ħafna, Signora President, u nisti nirringrazzja lil kull min ġie hawnhekk illum mjatina ħsibijiet tiegħu dwar din il-proposta. Cecilia qalet li qed issib ruħa tirrepeti l-istess argumenti u jiena għal darb'oħra ser nirringrazzja lil Cecilia ta' xogħla għamlet biċċa xogħol So, um, e koordinat mill-qrib ma' shadow rapporteurs u palmattila fl-ewwel laqgħa tagħna fuq dan is-suġġett jiena um, nagħtiha s-sosten tiegħi għal kull attentat f'kull liġi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment f'dan il-qasam fejn qed naħdmu għall-interess u l-aħjar interess tat tfal. Kif qalu ir-rappreżentanti ta' stakeholders kollha mingħajr eċċezzjoni hawnhekk qed nitkellmu naħdmu dwar x'nistgħu nagħmlu biex niżguraw l-aħjar interess tat-tfal f'dan il-qasam u bħalma qalet ir-rappreżentant tal-aħħar stakeholder qed nitkellmu dwar kategorija ta' nies li huma l-iżjed vulnerabbli Eh, jina naf bħalissa pereżempju għaddejja għaddeja operazzjoni ta' salvataġġ fil-Mediterran u qed naraw il-ħafna aħbarijiet li ġejjin qed jaslu fl-aħbarijiet tagħna li qed jgħidulna dwar x'tip ta' vulnerabilità hemm bil-persuni li qegħdin bħalissa qed jiġu salvati mill-baħar ħagħuħla oħra li xtaqt ngħid huwa li aħna l-grupp tagħna ma, ma proponix emendi aħna nixtiequ li eh, kwalunkwe emenda li tiġi mamula lil dan ir-regolament isegwi id-deċiżjoni tal-qorti u nixtiequ li jkollna emendi notfa emendi osra li, li verament jatu eh, tista' verament jagħtu kjarezza dwar din il-kwistjoni li met nibatu l-messaġġ biha li aħna fil-Parlament Ewropew aħna favur kull soluzzjoni li tissalvagwardja l-aħjar interessi tat-tfal. Thank you, Roberta. And... Grazzi, Roberta. U issa nixtieq uh, nagħti l-kelma lis sinjura Sipel sabiex titkellem fissa mis-Sinjura Gijon. Grazzi tassew. Sinjura President, nixtieq nitkellem fissam il-Shadow Rapportan Sinjura Gijon li sfortunatament illum mhix qiegħda preżenti mana. Like passinjura Mizzola, ħna un nirringrazzjaw il-rapporter għax xogħol kollu li għamlet u anki l-iskambju taġit li kellhom bejnietom. Il-kwistjoni tal minoreni mhux akkompanjati dejjem kienet u għada ta' bilħa waħda sensitiva, kwistjoni sensitiva. Minnaħa dejjem għandek il-dawk li jinsistu fuq il-vulnerabilità tal minoreni u li promuovu il-salvagwardji li ridu jitpoġġew fil-post U minnaħal l-oħra għanna u kol l-dawk li huma mbezza mill-fatturi dajfa jew inkella invażjoni possibbli ta' minorenni fl-Unjoni Ewropea u li dawn jistgħu jġeneraw jġibu magħhom. Indikajna kemm il-darba li aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni minħabba l-fatt li turi b'moċċar l-ispirtu ta' deċiżjoni tal-qorti. B'dan f'moħħna aħna naqsmu l-approċċ ta' Sinjura Vikstrom biex tamenda kemm jista' jkun ftit il-proposta tal-Kummissjoni sabiex bekk inżommu loġika u l-arkitettura tat test fih nifsu u għale, bħala shadow rapporter jiena deċidejt li ma nressaq l-ebda amenda sabiex bekk aħna ma jkollniex pożizzjoni li tkun daqshekk fil-qrib mal-proposta tal-Kummissjoni u mbagħad li tkun qrib ukoll il-deċiżjoni tal-qorti. Il-klarifika tal-, -qorti. il klarifika tal qorti klarifika tal liġi importanti, speċjalment meta naraw li l-evalwazzjoni tal-aħjar interess ta' tifel jew tifla jista' jiġi evalwat mod differenti fil-kuntest tal-regolament ta' Dublin. Apparti l-kjarifika legali, il-vulnerabilità tal-minorenti, tieħdet in konsiderazzjoni li bekk tevita trasferimenti li jistaw ikunu ta' detriment eh, għat-tfal li jiġu mċaqalqa minn pajis għal-liħor għalhekk jiena pala xedew rapporter ipermettu li nikkommenta għal dak li smajna minnħat tal kunsil Intom tridu li kolkom deċizjoni mħaffa. Din hija possibbli. Fil-fatt wasal li żmien nibatu sinjal li aħna bħala Ewropej natu lin-nies possibilità għal dawk il-persuni li kollhom jaħarbu minn gwerra jew minn situazzjoni ta' diżastru sabiex huma jkollhom ħajja li jistgħu jgħixu. Mela aslu għal pożizzjoni, aslu fil-pożizzjoni tal-Parlament u l-Kummissjoni u mbagħad ikollkom id-deċiżjoni mħaffa li tixtiequ. Grazzi. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lil Sur Halal, ħajħu l-kelma minn flok is-Sur Kirkov. Grazzi tassew Sur President, fissem ix-Shadow Rapporteur, Sur Kirkov nixtieq ningrazzja lis-Sinjura Vikstrom l-iktar interess importanti ta' tifel u tifl għandhom jiġi konsidrat ovvjament dan ħduh bizgur. Pero irridu noqogħdu attenti wkoll li ma noħolqux leġiżlazzjoni taħt ċertu proċedimenti li iħħeġġu l azajlum shopping, il-kontrabandu ta' tfal minn stat membru għal ieħor. U it traffikar ta' tfal u anki fenomena bħal da. Aħna rridu nqisu l-aħjar interess ta' tifel u tifla u dinja kwistjoni ta' kredibilità u leġittimità ta' il-politika ta' eżil tal-Unjoni Ewropea. Trasferiment mhux neċessarju ta' tfal bejn stat membri u ieħor għandu jiġi evitat, pero għandu jkun hemm possibilità ukoll sabiex namlu biex nibatu tifel jew tifla fejn u jkun ressaq l-ewwel applikazzjoni tiegħu jekk dak l-istat membru ikun diġà evalwa b'mod sostantiv jekk l-applikant u x'tassew fiħtieġa u intitolat għal protezzjoni internazzjonali. Inkella ser ikollna riskju li persuna tivvjaġġa jew inkella tiġi traffikata għal stat membru ieħor fejn il-kriterji biex wieħed jingħata protezzjoni jew regoli marbuta mal-riunifikazzjoni tal-familja jkunu aktar favorevoli. Diffiċli biex wieħed jara kif u meta l-istat membru u meta persuna tkun prezenti u tkun f'pożizzjoni aħjar biex tevalwa mod adegwat u anki mod imħaffef il-merti tat-tieni applikazzjoni. Hemmhekk l istat eh, eh, meta paragunat ma l-istat membru li kun diġa evalwa l-applikazzjoni inizjali, jena naqbel ukoll ma Sur Middlecop u oħrajn fejn qalu li l-problema prinċipali u li il- proċeduri ta' riċevviment u għata' koljenza jvarjaw minn stat membru għal-liħor. Għax ma madux ikun ek taħt ir-regolament ta' Dublin. U għalek, l-istati membri għandhom ikunu responsabli għal dawn il-fallimenti pro ta' proċedura. Grazzi. Thank you. Mrs. Bjork. L-Onorevoli Bjork. Grazzi ħafna. Xtaqt najt illi huwa tassew diffiċli illi insibu punti pożittivi f'Dublin għaliex hemm ukoll f'dan ir-regolament punti li ma tantx jagħmlu sens, però irridu nifokaw fuq il-bidliet li huma proposti u li huma prezentati lilna. Grazzi lill onorevoli Vixrum għal ħidma tagħha mlet konsultazzjoni ma' kulħadd u aħna studjajna fid-dettall dak li kena qoddimna. U issa rridu nżommu kemm nistaw ma sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. U allura irridu nilimitaw l-emendi biex ikonna situazzjoni fejn ikonna proċeduri adattati għal minuri li jfittxu l-azil. ċertament aħna minna ħatana se naħdmu biex ikonna kompromess U iva, għamilna xi progress, però l-importanti hawnhekk huwa li konna sistema adattata għat-tfal. Mela, għanna 26.000 minuri illi ta' kull sena jitlu fl-Europa u dawn huma minuri mhux akkumpanjati. Donnu però emmin jishti jinjora il sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, però il sentenza trid tiġi rispettata. Aħna nirrispettaw is-sentenza, ir-rapporter, il shadows iżda il-Kunsill qed jgħidu affarijiet li morru kontra dak li qed jgħidu l-esperti. Iva, smajna ħafna minn dak li jaħdmu fil-qasam, iżda kunsil huwa kontra intom pala kunsil tixtiequ tmorru kontra l-konvenzjonijiet tal-ġnus maquda. Miskom tisktu kunsil ejjew lura għan-negozjati u eżaminaw is-sitwazzjoni għaliex qabel kollox irridu dejjem inħarsu l-interessi ta' tfal. Iva, irridu nibqaw sodi fuq dan il-punt. Kompromessi mumiex possibbli fuq l-interessi ta' 26,000 tifel u tifla, is-sitwazzjoni tagħhom hija realtà li wieħed irid iqis. Dawn huma esposti għall-ar tipi ta' perikli. Bekk irridu nżommu sodi fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Lambert. Grazzi President, jiena wkoll nixtieq nżid il-fema tiegħi għal dan din id-diskussjoni. Grazzi li rapporter għal ħidma tagħhom kif ukoll grazzi għall esperti li tkellmu mana llum. Kif semmew il-kollegi, qegħdin f'din is-sitwazzjoni għaliex Dublin 2 ma kienx ċar f'termini ta' responsabiltajiet għal minori mhux akkompanjati, kellna ftejjim fl-aħħar Parlament mal-Kunsill u l-Kummissjoni illi bekk naċċettaw sentenza tal-qorti biex ikonna xi ċarezza, għanna ċarezza issa u allura issa nista naħseb ħafna klim biex niddiskrivi s-situazzjoni u ta' disappunti li l konsil donnu irrit jibqa jargumenta wara li għaddejna minn dan il-proċess ħieħ. Mela, aħna nafu u kif jara fuq il regolament hemm differenza fil-kwalità bejn l-Istati membri f'termini tal-applikazzjoni tas-sistema komuni ta' azil. Il-kol kemm aħna nafu din il-ħaġa, u allura l-argument il-kbir tagħna kien biex nfasslu il regolament Dublin fil-leġislazzjoni li għaddiet, ovvjament kienet dik li u allura il-grupp tiegħi wkoll ma ressaqx emendi fuq dan ir-rapport għaliex aħna nixtiequ li jkollna ċarezza massima u konsensus bħala pożizzjoni tal-Parlament biex ma jkonniex nuqqas ta' ċarezza fid-diskussjonijiet tagħna mal-Kunsill u mill-ġdid. Jiena intenni dak illi smajna minn eh, Sinjura Tsipul li jekk nixtiequ deċiżjoni minn dewmien il-Kunsill ngħidulu il-bipo miftuħ biex ikonna deċiżjoni ċara bla dewmien biex it-tfal ma jitpoġġewx situazzjoni tant diffiċli bil-riski kollha li nafu li s-situazzjoni iġġib magħha. Bekk, malar kemm jista' jkun ejja nsibu soluzzjoni. Grazzi Signora Lambert. Kollegi l-oħra issa li jixtiequ jagħmlu intervent l-Onorevoli Wimberg. Grazzi ħafna. Grazzi u kol għal tarif li smajna jina se sottometti emenda biex nġbet l-attenzjoni għal fatt illi meta it-tfal jew zazax ikollhom numru ta' talbiet l azil jista' jwassal l situazzjoni superflua għaliex ikonna traffikanti li jistgħu jċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. U dana joħlo fenomenu ta' attrazzjoni, lekk sejħa pull phenomenon. Ġifiri huma jieħdu vantaġġ għall aqwa kondizzjonijiet tat tfal fl-Iżvezja. status ta' residenza permanenti tinata li Sirjani u għanna 7.000 eh, minuri mhux akkompanjati dawn kollha ġew proċessati u ma nistgħux nippermettu li dawn jispiċċaw vittmi ta' traffikanti u allura nirrivedu id-deċiżjonijiet u nindirizzaw is-sitwazzjoni. Ma nix aktar talbit ta' interventi mill-kollegi u allura nerġa' ndur lejk Cecilia fidejk jogħġbok. Grazzi President. Jiena ndur lejn l-stakeholders kollha preżenti u nirringrazzjom għal kontribuzzjoni ta' valur li taw għaliex smajna punti importanti dwar l-aqwa interessi u l-ħarsin tal-minuri. Dawn huma punti li tassew irridu nikkonsidraw fil-waqt illi niproġedu fuq dan ir-rapport tant importanti. Undur lejn il-Kunsill, il-Kummissjoni, kif ukoll lejn ix-shadows u nirringrazzjakom il-koll għall-isforzi kollha tagħkom għad-dedikazzjoni tagħkom għal dan il-fajl u għal kontribuzzjonijiet li saru illum hawnhekk. Nilqa elementi imresqa mill-kollegi għaliex dawn mixjin fl-istess spiritu tar-rapport tiegħi. Dawn jiġu diskussi fl-laqa' ta' shadows u jiena eh, ovvjament dal-waqt se nibatilkom eh, stedina ma nistax natikom dettalji ta' dati iżda seddu mu ma tiġibu dettalji. dettalji Issa xtaqt nieħu l-opportunità wkoll illi mmur lura għal kwistjoni partikolari illi hija tassew diffiċli li wieħed jindirizza. Jiġifieri it-trasferimenti jirkedu ħafna żmien u mhux fil-benefiċċju illi nibnu futur għal dawn it-tfal. Dawn it-tfal jeħtieġu illi jieħdu opportunità biex bekk jerġgħu jibnu mill-ġdid il-ħajja tagħhom. Semmejna wkoll illi bidla fir-residenza ta' dawn il-minuri se tkun xi ħaġa limitata għal minimu assolut il direttiva tal-proċeduri tal-azil jara illi il-proċeduri ġu konklużi f'massimu ta' sitt xhur. Trasferiment iżda jieħu ħafna ktar ħin minn hekk. Bekk il-minuri kollu aċċess għal proċedura minar dewmin jekk kollox jiġi eżaminat mill-istat membru fejn il-minuri jinsab. L-istati membri jgħidu illi jirtu kunem trasferment f'kas illi kunem deċizjoni tal-ewestanza f'stat membru ieħor u jgħidu li f'dak il-kas il-minuri jkollu aċċess bla dewmin jekk imur lura l-ewwel membru fejn għandhom kas miftuħ. Iżda it-trasferimenti kważi dejjem jirrikjedu aktar minn sitt xhur bekk ir-raġunament tagħhom li trasferiment iwassal għal proċedura minn għal dewmin ija xaġa falsa. Sempliċi l ħagġa din hija l-evidenza il-minuri fil-fatt ikollu proċedura banqas minn jekk il-każ ġdid jinfetaħ fil-sat membru fejn it-tifel jew tifla jinsabu. Kif eh, semmew il-partit interessati u l-esperti jekk l-approċċ tal-Kunsill isir leġislazzjoni hemm riskju kbir ħafna il l-qorti tikkonsidra tal-dispożizzjoni bħala ksur għal karta ta' drittijiet fundamentali u jkonna serje ta' kazijiet il-qorti, kas wara ieħor biex aħna nevitaw l-abbuż il-qorti u l-leġislazzjoni taw soluzzjoni. Jekk applikazzjoni fit-tieni stat membru hija identika għal dik ta' proċedura konkluża fl-ewwel stat membru, it-tieni jista' jiddikjara tali applikazzjoni mhux ammissibbli f'dak il-każ l-applikant illu jagħti evidenza ta' elementi ġodda għal konsiderazzjoni fl-applikazzjoni ġdida. U allura il-file forsi jirtiġi eh, trasferit mill-ewwel għat-tieni stat membru u dokumenti ewlenin x'aktarx ikunu eh, ikollhom bżonn traduzzjoni u nistaw nqablu ma' trasferiment tal-minuri dana u kol iwassal għal proċedura amministrattiva u dana jirrekjedi xiftit. Zazmin, bla dubju. Ma dana kollu il-minuri il mux akkampanjat ma jkollux jaddi mit trasferimenti ieħor u fl-inċertezzi kollha brabta ma tali trasferiment u żmien twil mingħajr l-ebda perspettiva għal-ġejjieni u għal-ħajja ta' l-istess minuri. L-istati membri huma obbligati li jagħmlu skambju ta' tarif ma' xulxin għabbażi ta' regolament ta' Dublin interalja għal valutazzjoni ta' applikazzjoni għal ħarsin internazzjonali tal-kooperazzjoni u kolja koerenti ma' erba tlieta ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. Il-qorti konsidrat l-interessi tal-minuri mhux akkompanjat aktar oli mill-peace ta' konsiderazzjoni mill-ġdid ta' applikazzjoni oħra minn stat membru. U allura minn flok nikkonsidraw minuri fuq l-istess livell ta' applikanti adulti, il-qorti sabet u għamlita ċara illi l-istat membru irrit jqis l-opportunitajiet tal-aki tal-azil biex jeżamina applikazzjonijiet identiċi. Bekk, jiena xtaqt niċċara dan il-punt għaliex forsi jiena mandekajċ mod ċar dan il-punt meta tkellimt aktar kmini, pero dini għal-fema li rridu nikkonsidraw u għallura tassew nishti nisħa eh, li jiena grata l-kontribuzzjonijiet ta'kom u ma narax il-bżon il-nitlu għal-aktar f'aktar dettal, pero jina dejjem disponibli biex nitkellem ma' shadows issa jew aktar qoddim kif ukoll ma' kollegi oħra li forsi huma interessati eh, f'dan il-fajl tan sensittiv u importanti grazzi ħafna. Grazzi ħafna Cecilia. Grazzi lilek għal ħidma tiegħek. Issa l-aħħar żewġ punti fuq l-agenda tagħna tal-lum huma posposti. Dan jfisser illi se jkolli naġġorna l-laqa u eh, xtaqt ngħid hekk għaliex l-ewwel punt fuq eh, l-aġenda tagħna l-għada l-ewwel punt huwa pospost għada nibdew fl għaxra Mela, s-sera tat-tajba u niltaqgħu għada fl għaxra ta' filgħodu.